Dear colleagues, dear friends, please take your seats and, and let's get started. We're all ready. Eżist kollegi, ħudu postkom għalix diġa edin xiftit minuti tart. Peress li ma nix, ma kellniex ħafna ħin fil-laqa ta' 22 ta' ġunju, il-koordinaturi ħadu deċiżjoni per mezza proċedura bil-miktub. Is-segwitu għal għal petizzjonijiet ta' għatifodrenti mill-banek Spanjoli. Il-PPE iddeċida li jivvota biex r riżoluzzjoni u dan il-punt ser nerġaw nindirizzaw fi ftit minuti oħra. It-tieni talba mill-gruppi kien hemm talba fuq petizzjoni 15-55-12 fejn il-koordinaturi iddeċiedu li dan jibatuħ li l-envi u l-itre għall-opinjoni u imbat jiddiskutuh meta jestu l-opinjonijiet. Għanna u kol prizura ta' urġenti għal petizzjoni 00098 barra 15 il-koordinaturi deċidew li jinkluduwa fl-ġenda ta' settembru flimkien ma' petizzjonijiet oħra dwar id Imbat Imbagħad petizzjoni 0112 sbarra 15 tiġi indirizzata b'mod urġenti u se niddiskutuha ma' petizzjonijiet oħra li għadhom pendenti f'Ottubru jew inkella aktar tard fl-2015. Imbagħad f'petizzjoni 2158 tal-2014 ġi deċiż ukoll li din tiġi inkluża fl-aġenda ta' Settembru fejn imbagħad tista' ikonna komunikazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni. Sarftejm ukoll li nitolbu li jsir studju mid-Dipartiment Politiku dwar id-Diżabilità u kien hemm ukoll informazzjoni bil-miktub u informazzjoni għal li fuq il-Petit u l-koordinaturi iddeċidew li jitolbu lis servizzi li jħorġu b'opinjoni biex jiċċaraw l-aspetti legali li għandhom x'jaqsmu protezzjoni tad-data u koll kwistjonijiet ta' privatezza meta jkun hemm id-database miftuħ għal membri kollha. Imbagħad reazzjonijiet mitluba mill-kumitati rigward il-grupp ta' ħidma tal-qorti tal-awdituri Iddeċidejna li nwaslu dan is-suġġeriment mill-gruppi u li dan jiddaħħal fil- fl-input li għat il-komitat għal-program ta' ħidma ta' qorti tal-awdituri. Imbagħad dialogu sittat mal-kummissjoni eh, rapport ta' taqsira u anke sejħa għall azzjonijiet Iddeċidejna li nwaslu ħames prioritajiet biex dawn jiġu inklużi fil-programm ta' ħidma tal-Kommissjoni tal-2015 permezz tal-Presidenti tal-Kommissjoni komitati. Imbagħad id-deċiżjoni tal-koordinaturi mm, dal-għodu l-ewwel kellna l-adozzjoni tal-aġenda għal 14 settembru, l-aġenda ġiet adottata b'ċertu tibdiliet punt numru 8 l-adozzjoni tal-linju gwida tal-peti tneħħew dal-punt neħħa għaliex ngħidilkom għaliex aktar tard u punt numru 10 0-4-8-2013 neħħitu minn l-ġenna ta' deċembru u zdidet maġan ta' ottubru għaliex il-kommissjoni kienet għada miex l-esta li tati il anzi minn settembru ottubru għax ma setawx jistottomettu l-informazzjoni qabel settembru. kodinaturi id-deċidaw u koll Fuq l-agenda l-oħra tal-komitati hemm xi affarijiet għandhom pendenti fuq l-agenda ta' Ottubru, petizzjoni 0884 tal-2014 u l-agenda ta' Novembru eh, wieħed wieħed 2013 u l-opinjoni għal rapport tal-rakkomandazzjonijiet tal-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda fuq id-dritti ta' persuni b'dażabilità. Tiġi abbozzata opinjoni skont regola 54 mal-Kumitat tal-Impjiegi. Il-persuna responsabbli hija Rosa Esteras Ferragut mill-PPE Imbagħad il-konferma tal-rapporter għal rapport annwali tal-attivitajiet tal-Ombudsman se tkun Soledad Cavison Ruiz. Iddeċidejna li ma noħorġux b'opinjonijiet skont regola 54 ma jkunx hemm opinjoni fuq il-budget ġenerali. Għaliex hemm eh, kwestjoni waħda biss li tikkonċerna il-Kumitat ta' Petizzjonijiet. Mela dan kien rapport kemm xejn twil, informazzjoni kemm xejn twila, iddeċidejna li napprovaw ukoll it-talba għal short studies mid-Dipartiment ta' Politika fuq il-kwistjonijiet mitluba mill petizzjonijiet dwar il-politika tal-enerġija solari fl-istati membri u fl-Unjoni. U dawn ir-rakkomandazzjonijiet li kienu kontestati ġew posposti għal Settembru. Is-segwitu għal għal-Jugendamt wassal biex anke jiġi stabilit grupp ta' ħidma u l-grupp ta' ħidma ser ikollu qasam wiesa ta' interess fuq anke kwistjonijiet ta' benessri ta' tfal. Abbażi ta' petizzjonijiet li rċevejna l-grupp ta' ħidma jistaw wkoll jiffoka fuq kwistjonijiet oħra relatati ma' tfal bħal pereżempju il-Jugendamt il-ħtif internazzjonali ta' tfal, adozzjonijiet forzati u l-bqija. Dan il-grupp ta' ħidma ser jinkludi membru għal kull grupp politiku u jiddeċidi u koll fuq il-ħidma, metodu ta' ħidma tijaw u jazel il-president. L-ismijiet ta' membri interessanti għandhom jitwaslu qabel għandhom jaslu qabel 2 ta' settembru. kellna informazzjoni u ħadna deċiżjoni fuq il-pubblikazzjoni tal-minuti u l-web streaming fuq il-Petty Portal u anke arranġamenti relatati ma' sistemi eżistenti ta' konfirmatari u appoġġ dan ġi approvat ukoll. Apparti minn hekk ħadna deċiżjoni illi ikollna tliet missjonijiet ta' fact finding fit-tmiem l-2015 u fil-bidu tal-2016. L-ewwel waħda fir-Renju Unit, bejn it-3 u s-6 ta' Novembru, imbagħad Spanja f'Madrid, Ebru u ta' u l-xmana taħlu, bejn it-8 u 12 ta' Frar u l-Irlanda fir-rebbija tal-2016. Pala regola ġenerali ħadna d-deċizjoni illi id-delegazzjoni għal kull missjoni għandha tinkludi tal-inqas erba membri. U dawn il-missjonijiet il-missjoni tal-Unjoni tista' tkun ikbar, tista' tkun sa 12 il-membru. U l-ismiet tal-membri interessati għandhom jaslu qabel 15 settembru. Fuq l-ismiħ dwar disabilità, il-programm ġa adottat, smiħ se jkun fil-15 ottubru fil-ħodu. L-aġġornament ta' servizzi legali fuq petizzjoni 570 tal-2013 Is-servizzi legali taw opinjoni fuq alternattivi legali għal segwitu ta' din il-petizzjoni skont ir-regoli ta' proċedura il-trattat u l-kazistika tal-Qorti tal-Ġustizzja ta' l-Unjoni Ewropea u il-mandat il-kordaturi ta' l-mandat l-segretarjat biex jinvestiga anke il-potenzjal għal segwit għal din il-petizzjoni. Imbagħad ta' affarijiet varji, affarijiet oħra, Sur Marjas ippreżenta pjattaforma elettronika, pjattaforma online illi huwa fassan punt ta' informazzjoni petizzjonijiet li mhumiex ammissibbli li skeda għal dawn għal rapporti ta' ISI u rapporti ta' Agri dwar 1268 tal-2010. Imbagħad kellna anke skambju ta' opinjonijiet rigward linji gwida tal-futur. Ħadna nota illi żewġ laqat tekniċi diġà seħħew li huma mirati li jaslu għal test emendat u dan it-test emendat ser jitwassal l koordinaturi f'Settembru anke għal kumitat u dan jiġi approvat imbagħad f'Ottubru. Permess ta' dan nikkonkludu l-lista ta' punti li ġew diskussi dal-għodu. Issa peress li punt numru 6 ġie pospost għal wara nofsinhar se nibdew billi nivvotaw biex il-koordinaturi jresqu riżoluzzjoni dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-istarif ipoteka l-istrumenti finanzjarji riskjużi fi Spanja. Talba tal-PPL, komentat kollu kemmu għandu jiddeċidi fuq deċiżjoni ta' koordinaturi li datta riżoluzzjoni fisem dan il-komitat. Għalhekk dan huwa vot uniku u nittama li għandkom il-voting cards ma'kom. Jekk ikun hemm bżonn tidu iddaħluhom fil-magna tagħkom. Forsi għal dan il-vot m'għandniex bżonnu. Ejja nibdew billi nivvotaw Min huwa favur illi aħna infaslu din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni. Jekk joġobkom ollu jdejkom. U minu kontra. Astenzjonijiet waħda. Mela dan jatina riżultat ta' maġġoranza assoluta u hemm progrupp li huwa kontra. Iżda bħal fi kwalunkwe sistema demokratika din issa ġiet approvata. Second vote that we have and I, I think it needs. It-tieni vot li hemm bżonn ikun wieħed elettroniku fuq il leġiżlazzjoni dwar tas ipotekarju u strumenti finanzjari riskjużi fi Spanja kienem kompromess bejn l-SND l-għal gwe u l-ħodar għanna l-voting list. Mela l-ewwel għandna eh, emenda ta' kompromess A min huwa favur jekk iġobkom l jdejkom u min hu kontra astenzjonijiet approvata. Issa emenda B mresqa mill-alde gwe SND u l-ħodwar dawk li huma favur. Dawk li huma kontra. Astenzjonijiet taddi. Li kellim jitkellem mingħajr mikrofonu. il-President tajt illi memx votazzjoni finali. Jena mandiġ vot finali. Is-Sur Marjas. Jena naħseb illi trid tressa dokument għal votazzjoni finali. Għalija ma jimportax. Mela, ħan nispiega l-ekħet represent, meta jkunna leġizlazzjoni jew rizoluzzjoni jridu namlu votazzjoni finali imma din hija mistoqsija orali għalhekk m'għandniex bżonn votazzjoni finali għandna test emendat u li jista' ġie approvat. Għalhekk skont ir-regoli u skont il-proċedura dak huwa dak li nagħmlu bil-mistoqsija orali. Peter. Aktar għandi talba mill-kumment nitlob illi fil-futur jekk kunnu tridu tibdlu l-agenda, ma nużawx il-proċedura bil-miktub, din hija proċedura ta' emerġenza milli għadin id-darba, imma emendi li jisiru fl-agenda ma nix namluħ bil-proċedura bil-miktub imma fl l koordinaturi u fil-komitat. U jiddispjaċini illi il-pont tal-grupp tiegħi ma ġiex riflessa hawnhekk għalhekk aħna iridu nirrifjutaw din il-parti. Il-President Iva għandek kwalunkwe dritt illi tirrifjuta u topponi imma xorta waħda dan ġie approvat. Tal-istikalna maġġoranza nixtieq ukoll nixbirkom l-attenzjoni għal fatt illi din il-proċedura bil-miktub kella tiġi applikata l-aħħar darba għaliex ma kellniex wisħin għal koordinaturi meta mqabbel ma' kumitati oħra, irridu niblu dan fil-futur biex ikollna sistema aktar fattibli u l-nistaw meċxuwa aħjar ah, għal-koordinaturi għaliex ħafna aktar deċiżjonijiet qed jitħallew fil-lejn il-koordinaturi, dinja ħafna responsabilta għal kollegi tagħna U għalek permessa s-segretarjat ħan niprofaw nsibu soluzzjoni aktar raġonevoli għal koordinaturi mill-ħarifa. Prosit, tajjeb. Uh, yes, Soledad, please, the floor is yours. Soledad. Muy rapido, solo por hacer una... Rrit nikkjerifika ħaġa. Nifhem eh, il-pożizzjoni li jista' ħaddan il-PP, e, pero naħseb li għamilna sforz u dan huwa kompromess għamilna mpenn aħna test kien limitat għal ċertu numru ta' kliem u sa ma nistax naċċetta li ma jiġi inkluż xejn għaliex l-aħħar mistoqsija hija proposta tal-Partit Popolari, tal-Grupp tal-Partit Popolari. Eh, kulħadd huwa rappreżentat rispettivament mbagħad mill-limitazzjonijiet tat-test, dak kollox. there anybody else that would like to take the floor on this? ċaħti uħor li xter intervjeni dwar dan il-punt? Rosa. No, kienu komparto la ultima pres. Jena, ma naqbilx ma l-axħar parti tal-intervent ta' Soledad li ma ma eh, eh, pozizjoni tal-PPE. Eh, kien hemm tibdil fl-aġenda wkoll minn għaliex xi deputat jibgħat xi istqarrija Nifhem li m'għandniex biżejjed ħin għall-koordinaturi, però nixtieq li fil-ġejjieni eh, nkunu nistaw nkunu nafu minn qabel meta se nivvotaw u kif. U nkunu nafu wkoll jekk il-proposta tal-PPE tiġix aċċettata. Din hija inizjattiva ta' natura politika eh, xi ħaġa dejn indirizzata ċittadini. Anybody else? ċaħtiħor? Mela, skont regola 128 hija l-konferenza tal-presidenti illi tiddeċidi jekk u meta għandhom jitras u punti fuq l-agenda. Iġifiri, kustjonijiet li ma jitras ux fi żmien tliet xhur meta jiġu prezentati jaqgħu l-mistoqsijiet tal-Kummissjoni għandhom jisiru tal-inqas ġimgħa qabel is-seduta fuq taħt li maġenda għandhom jitħlu. dwar dan is-suġġett kellna numru ta' diskussjonijiet. Kultant irti kollok tkun realistiku, irridu naqblu li ma naqblux. Mux dejjem naqblu fil-mija, mux dejjem ħajkolna l-istess opinjoni din hija il-politika u kultant ikolna najdu li ma naqblux, naqblu li ma naqblux. Mela l-maġġoranza approvat dan jiġifieri issa li jemżon bżonn nagħmlu huwa li nħarsu lejn ir-reżilazzjoni il leġizazzjoni dwar s ipotekar u strumenti finanzjari riskjużi fi Spanja. Biex infasslu abbozz ta' riżoluzzjoni. Exactly, you have the text in front. Għandkom il-test qoddimkom. U niftaħ il-mikrofonu għal eh, kolunkwa kommenti li tixtiequ tagħmlu fuq dan it-test. Lidad? Jo, <clears throat> solamente una. Jena sempliciment. Namel, xtaqt namel punt tekniku. L-mendi, jena fimt li kien għal 21 ta' xar għal d diħla, ma nafx nistawx nestendu dan iż-żmien jekk possibbli. Okay, the timetable is the following. The deadline... Mela, kalendarju wa dan. E, deadline għall-emendi inizjalment kienet l-20 ta' Lulju. Issa din id-data nbidlet għall-24 ta' Lulju. L-adozzjoni issa se tkun għaz-17 ta' Settembru u possibilment il-plenarja ta' Ottubru. Pero għadna maħniċ ċerti dwar dan. Dak li għandkom issa qoddimkom huwa it-test abbozzat mis-segretarjat. U intom, ħilsa li tresqu l-emendi tagħkom sal-24 ta' Lulju. Tajjeb hekk. Peter. Dan il-punt li semmi il-kollega tiegħi. Jiena eh, nifhem għaliex jiena wkoll kelli eh, mistoqsija Naħseb aħjar l-ewwel nitrattaw il-mistoqsija orali fil-plenarja imbagħad wara eh, ngħaddu għar riżoluzzjoni bil-kumitati l-oħrajn involuti. Il-periklu huwa li aħna għandna diskussjoni fil-plenarja ma jkollniex riżoluzzjoni imbagħad kollox jiżvinta. Jekk nixtiequ li inċaqalqu l-affarijiet xi ħaġa bħal din irdu nagħmluha flimkien mal-kumitati, ġifri l-ewwel mistoqsijiet imbagħad id-diskussjoni fil-plenarja imbagħad ngħaddu għall-kumitat tal-ispeċjalisti u mbagħad nippruvaw għar-riżoluzzjoni wara għaliex eh, u m'għandhom l-ħjar seta l-plenarja biex ċaqalqu l-affarijiet. Eh, u tajjeb li nitkellmu dwar l-affarijiet u mbagħad daqshekk, però politikament mhux hekk nixtieq nagħmel jien. Mrs. Valena? Signora Valena. Iva. Eh, jena, naħseb li għanna bżon daċxajn aktar. Eh, zmin, fil-bidu ta' settembru, li d-deċidu fil-17, għalix, fl-24 naħseb rib wes. Eh. Naħseb għanna bżon nestendu daċxajn iż-żmien li għanna dispozizjoni tagħna. Mrs. Albiol. Signor Albiol. Grazzi. Sempliċement nixtieq insemmi l-importanza li naddu għal plenarja mbagħad ikolna riżoluzzjoni u li minnaħa tal-gwe u x-xelluk Ewropew nagħmlu l kollu tagħna b'mod li riżoluzzjoni tkun tirrifletti dak li qegħdin jitolbu l-petizzjonarji. Nifakru li hemm 20 petizzjoni fuq l-ipoteki u 21 fuq il-preferenzi l-istrumenti finanzjarji. Irdu niftakru dak li ġraw eh, fi Spanja kienem ħafna eżekuzzjonijiet u dim l-autoritajiet irridu niftakru kif dawn li jispiċċaw bla dar irridu komplu ħalsu id-djun li għandhom u għalek huwa importanti li nkomplu mixjin bix-xogħol tagħna. U nżommu wkoll f'moħħna lil dawn in-nies li tilfu Eh, il-flejes tagħhom minħabba dawn l-affarijiet. Irridu nresqu l-emendi relevanti b'mod li dan kollu jiġi rifless fit-test, grazzi. il li jmiss. Grazzi. Jiena kont preżenti fil-laqa tal kumitat tal-Petizzjonijiet tal-Leġizlazzjoni eh, l-Antika u nafxin situazzjoni fi Spanja, pero mish problema ta' Spanja bes, minn min bdilna il-titlu tal-mistoqsija, ix edha nifem issa fil-premessi tagħna A, B u C. Għana għadin nitrattaw l-Spanja biss, issa jaman kall għadin nitrattaw situazzjoni ġenerali f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea. Għaliex, l għat qed jiġri f'pajjiżi wkoll fil-Latvja, dan biex niprofa nifhem u ovvjament għandna bżonn aktar ħin u żmien għall-emendi b'mod li nippreċiżaw aktar il-lingwaġġ. Le, eh, għadna għadin nifoka fuq Spanja f'dan il-każ. aħna votajna ftit tal-minuti ilu u fuq hekk votajna aħna, tgħid il-President. il-kellima m'għandix mikrofonu. Ġifiri ħna bdilni għaddin għaliex qabel kienet ċara li f ispanja issa però għaddin ngħidu fl-Unjoni Ewropea. Għaliex mhux ċar dan mit-test. Jekk xtaqt emenda il titlu messa kamilta din qabel votazzjoni, issa tartu eżd. Però hemm il-premessi wkoll tgħid il-kellima. Votajna, eh, skużawni, tajt il-President, Sessur Marjas. Grazzi ħafna. Tlet affarijiet. L-ewwel Naħseb li diġà lħaqna ftehim għax kien votazzjoni. Deċidejna li għandu jkun hemm riżoluzzjoni għaliex il-mistoqsija orali bla riżoluzzjoni fi żmien meta għandna problema kbira fi Spanja, naħseb ma tkunx ħaġa qlija, anzi tkun zbal. U għalhekk tajib laħadna din id-deċiżjoni, aħna nistgħu nappoġġaw il-ħidma tal-petizzjonanti li ġewwa hawnhekk u esprimew l-opinjoni tagħhom fuq din il-kwistjoni importanti. Bnies jitilfu darhom kif ukoll l-attitudni arbitrarja tal-banek differenti. Il-mod kif qed nara din ir-riżoluzzjoni jiena naħseb li hija bażi tajba. Naħseb li għandna biżejjed żmien ukoll biex inħejju l-emendi meħtieġa. B'mod li dawn ikunu lesti għall plenarja It-tielet net. Aħna ddeċidejna fuq it-titlu. Naħseb li l-emenda għaddiet u għonek jgħat jenaħt and risky financial instruments in the EU, the case of Spain. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως αφορά... Dan ifisser li ovvjament iva għadin nitrattaw il-kas Spanjol, pero fil-memorandum ta' spiegazzjoni fil-bidu ġifiri għadin nejdu fl-Unjoni Ewropea. Jina, sanku għadin ressa emenda Hemm problemi simili fil-Greċja, ngħidu aħna. Għanna l-problemi tagħna aħna bl-ipoteki fil-Greċja b'mod speċjali nies li isselfu fi frank fi frank Svizzeri hemm 70,000 Griek f'din is-sitwazzjoni għandhom problemi kbar issa. Ġifieri mingħajr ma nibdlu l-mentalità u l-filosofija ta' rizoluzzjoni naħseb li għandna inkopru din il-kwistjoni fil-memorandum ta' spiegazzjoni. Nafu li l-kas jitratta l-aktar l-Spanja, però fil-memorandum ta' spiegazzjoni nistgħu nitkellmu dwar l-Unjoni Ewropea, e l-Latvja, eccetera. Aħna ħammorru għal-plenarja, se nqajmu punt importanti, punt li huwa importanti b'mod partikolari għal pajjiż wieħed u li għajjimna għabbażi ta' petizzjoni miċ ta' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna, Rosa. Iva, tajja pwis mela. Ah, kanna diversi taħdidiet dwar eh, x'jista' jsir u ġara fi Spanja. U l-ħarsien għal min is-sellef din xi ħaġa taffettwa l-kulħadd fl-Unjoni Ewropea mhux biss f'każ Spanjol eh, danu. U issa hemm elezzjonijiet fi Spanja f'Novembru. Jekk tejn taddi għal plenarja f'Novembru u Ottubru, allura dan jista' jkollu effett fuq ir-riżultati tal-elezzjonijiet fi Spanja f'Novembru. Aħjan nażlu eh, plenarja wara Novembru b'mod li ssir dak li huwa meħtieġ ġifieri inħarsu lil dawn in-nies li għandhom ipoteka u naraw x'miżuri jista' jkun hemm. Ħafna membri jixtiequ jitkellmu. L-ewwel net Soledad, imbagħad is-Sinjura Valina għal darb'oħra. Tajjeb wis rigward il-parti teknika u l istensjoni ta' deadline naħseb li it-tlieta ta' settembru jaf ikun data tajba b'mod li niżguraw li fi 17 imbagħad jista' jkun l-approvazzjoni biex ma ntawlux iż Għaliex, Għavjom, għandna aċċent politiku hawnhekk. Ma rridux nitqgħu biċ tagħna. Dan jaf ikollu impatt fuq l-elezzjoni Spanjoli, iva, veru, anke fil-Greċja wkoll però jista' jkun hemm dan l-impatt ma nafx xini l-iktar ħaġa importanti hawnhekk u x'sa jkollu l-ikbar impatt, però rridu naġixxu issa, rridu nafsumu responsabilità tagħna u jekk dan eh, eh, jekk ikollhom pass fuq l-elezzjoni tridu niżguraw li dan ma jsirx. Ovvjament is-soċjalisti eh, din hija ħaġa oġġettiva, din hija xi ħaġa li l-kollegi tkellmu kontrija f'pajjiżhom ukoll u minnu li f'ċerti pajjiżi rajna situazzjoni ta' abbużi fil-qasam bankarju din hija ħaġa importanti, però din hija xi ħaġa li rridu nittrattaw, nittrattaw bir-reqqa. Ovvjament rridu nippruvaw insolfuha din il-kwistjoni u kollha qegħdin nippruvaw nagħmlu hawnhekk. Irridu nżommu f'moħħna dan. Għandna bżonn din ir-riżoluzzjoni Però il-liġi Spanjola mamliġ dak li suppost għamlet bid-direttiva 93-13 din hija xi ħaġa li għad marret qoddim il-qorti Spanjola u koll u issa qoddim il-qorti Ewropea u koll. L-autoritajiet Spanjoli mhux qegħdin jagħmlu dak li suppost jagħmlu bid-direttiva li jiġifieri jieħdu ħsieb l-abbużi. Dan wassal għal diversi sanzjonijiet. Din hija importanti għas soċieta Spanjola u għal bqija taċ-ċittadini Ewropej ukoll. Irridu nassumu responsabilità tagħna hawnhekk. Però eh, din mhix xi ħaġa li għandna nifirduha mill-kwistjoni tal-elezzjonijiet, din hija skuża ħażina naħseb biex noqogħdu nitratjenu. Ħan nikkjerifika punt wieħed tgħid il-President, aħna nistgħu inċaqalqu id-data ta' skadenza l-emendi għall-Lulju, aktar ta' l-Lulju, inċaqalqu għal Settembru jew kif tridu intom, però tridu tifmu wkoll li mbagħad ma jkunx hemm l-opportunità li emmorru l-plenarja qabel il-milliet għaliex hemm il-ħtieġa traduzzjoni, etc. Din kienet l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħid, it-tieni waħda hija li kif qed aktar kmieni skont regola wieħed tnejt minja fil-konferenza tal-presidenza dawn jiddeċidu huma jekk dan il-punt jiġi inkluż fl-aġenda jew inkella le. Jiġifieri xejn mum naqqax fil blad fil però nkomplu bil-ħidma tagħna sa' Sinjura Valena. Iva, tajb wisq. Il-mandat ta' ċittadini huwa politiku u aħna l-ħidma tagħna hija politika, aħna maħniex ħaddiema taċ ċivil, l-obbligu tagħna huwa li jkun hemm salvagwardja għaċ ċittadini Dak iċ-ċittadini li ħatru lilna bħala rappreżentanti tagħhom rispettivament dwar jekk hemm x'elezzjonijiet f'Jannar, eh, Novembru u x'inhu, Rridu nagħmlu xogħol naħna. Dal-għodu inti tkellimt dwar il-bona volontà politika eh, fil-kas ta' talidomajd u dinna din hija l-istess ħaġa hemm bżonn ċerta volontà politika biex insolvu il-problemi tan-nies. Eh, naraw abbużi il-ħin kollu. In-nies jitilfu darhom kuljum. Dan il-petizzjonijiet ilhom ħafna qudiemna. Iċ-ċittadini tagħna għandhom id-dritt irrispettivament mill-elezzjonijiet għandhom id-dritt li kollhom ċerti salvagwardji b'mod li jiġi żgurat li l-gvernijiet eh, ikun min ikun iżomma direttivi u jimxi skont il-liġi u jaħdem bris iċ-ċittadini n-nies bitfall iż-żar m'għandhomx jitilfu djarhom pereżempju. Din hija xi ħaġa li trid tiġi indirizzata. In-nies irridu nroddulhom lura flushom. Kieku konna ħaddiema ta' ċivil ma konniex inkunu hawnhekk, aħna qegħdin hawnhekk għax aħna politiċi. Iva, U d-deċiżjoni politika li ħadna issa tgħid il-President hija fuq il-mistoqsija orali fuq ir-riżoluzzjoni. Jiġifieri mhux qed nifhem għalfejn ħanibqgħu nibqgħu niddiskutu dan il-punt. Irridu naċċettaw il-kalendarju jew inkella nibdluh il-kalendarju mbagħad nirresqu l-emendi u daqshekk. Dak li nistgħu nagħmlu ma nistgħu nagħmlu xejn aktar konkret minn hekk. Issa għandi seba' kelliema Spanjoli wieħed wara l-ieħor li jixtiequ jitkellmu dak li nixtiequ nagħmlu f'dan il-kumitat bil-ħin li għandna. Jina hawnhekk qiegħda d-dispożizzjoni tagħkom, hekk rridu nissagrifikaw ħinna għaliex eh, daqsxejn irritanti għal kollegi tagħkom minn pajjiżi oħrajn. Issa s-sur Terry Cabras, inti se tkompli fuq dan il-punt jew le? Jien naħseb li stajt ngħid xi ħaġa fuq il-kalendarju. Tajjeb wis, mela. Grazzi ħafna. Dan is-suġġett huwa gravi ħafna, però l-Parlament Ewropew għandu programm u jaħtieġ kalendarju eh, tiegħu. Jiena semmur kontra dak l tal kollega tiegħi jekk is-suġġett huwa importanti u huwa importanti biex imbidoħ mill-intriċċi politiċi irridu irridu eh, ninsew l-elezzjonijiet, irridu nkomplu bir-ritmu tagħna. Ma rridux nagħtu każ e, elementi li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u grazzi ħafna lilek tal-utilità tal-intervent tiegħek. Issa Sinjura Albiol. Forsi inti wkoll tagħmel intervent utli. Tajjeb wis fil-qosor jiena wkoll immur kontra l-proposta li qed tagħmel Sinjura Starras. Kuljum fi Spanja familji qegħdin jitilfu darhom għaliex ma jistgħux ikomplu bissel aħalsu s-self tagħhom. Dawn in-nies spiċċaw biex ġarbu dawn il-problemi. L-ewwel petizzjonijiet ġew reġistrati fl-2011. Iġifieri m'għandniex nibqgħu nistennew, ma rridux nagħtu l-idea li aħna aktar imħasbin dwar l-elezzjonijiet fi Spanja milli bil-problemi ta' dawn in-nies. U għal daqstant jiena naħseb li ma nistawx eh, nitrasmettu din l-immaġni, ma nistawx nħallu l-kondizjoni tibqgħu sejrinnek, irridu naħdmu biex naslu għal soluzzjoni u għalek naħseb li l-kalendarju li rridu naddottaw huwa dak li joħodna lilin mill miliet li ġej. Tajjeb wis Soledad, inti t titkellem terġa'. Punt fuq il-kalendarju. Ah, huwa ċar li ma jimportax jekk ngħidux l-24 ta' Lulju jew inkella l-ewwel ġimgħa ta' Settembru. Dak kollox minn ħat jgħaj, grazzi. Rosa? Eh, Mux kombinazzjoni li din il-proposta ta' rezoluzzjoni ġiet timres qabdan il-mod. Dan is-suġġett huwa importanti ħafna u għalhekk il-gvern ta' Spanja resaq diversi miżuri b'mod li ma jiġrix dak li diġa ġara b'dawn in-nies kien hemm ħafna miżuri kien hemm ħafna tibdiliet fil-liġijiet ukoll, però dan mhux is-suġġett li għandna qudiemna aħna mhux ma rridux nindirizzaw il-problema tal-petizzjonijiet, aħna rridu nżammu f'moħħna l-interessi politiċi e, li għanna qoddimna, mux kombinazzjoni li għanna n-sujġet u għanna l-elezzjonijiet, għawna ħatmu innoċenti, però irridu niddefendu l dawn in-nies, irridu niddefendu e, dak li għamil il-gvern, però hemm ċerta influenza politika li hija ħaġa differenti minn dawn mis-sitwazzjoni ta' dawn in-nies li batew minn dawn il-problemi. Issa, fuq il-kwistjoni ta' deadline rridu naraw x'se nagħmlu, jien l ħaġa li ngħid huwa li rridu naħasbu fiċ-ċittadini u li ma noqogħdux norbtu dan kollu ma ma l-elezzjonijiet Din hija diskussjoni Spanjol ovvjament għaliex din hija logħba politika u aktar maħna fil-politika aħna milli fuq it-talba tal-petizzjonanti. Tajib wis bekka laqna il-lista tal-kellima. Issa għandi żewġ proposti differenti. Jew inkomplu bil-kalendarju inizjali eh, deadline għall-emendi għall-24 tal-Lulju l-adozzjoni imbagħad fih dan il-kumitat għal Settembru, imbagħad possibilment il-plenarja l-Ottubru. Din l-ewwel alternattiva, t-tieni alternattiva tkun skadenza l-emendi l-10 ta' Settembru wara l-tajjel li ġifieri votazzjoni fil-Kumitat f'Ottubru imbagħad il-plenarja possibilment f'Diċembru. X'ti preferu intom? L-ewwel alternattiva jew it-tieni alternattiva? Min jixtieq l-ewwel alternattiva? L-24 ta' Lulju ġifir l-ewwel alternattiva u minnu favur it-tieni alternattiva. Tajjeb u il-PPE l-ALDE u l-IFDD nofs li FDD. Jina rrot il-rejt not l-dejn. Naħseb aħjar nivvotaw b'mod elettroniku, sinjuri. Okay, option one. Who is in favor of option one or again? Mela, minu favor l-alternativa numru wieħed l-24 tal-Lulju u minu kontra. Exactly. And the vote is now open. Niftu l-vot.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 li l-persuna li qed tipproponi għal postponiment issa i-votat favur Lulju. Kumitat tal-Protezzjonijiet eh, nilqak issa għal dinja reali. There, there is, you know, uh, that's what I'm saying. Welcome to the world of nilqak għal dinja reali l-affarijiet eh, jimxu vera malaj xi kultant ma tiktar maġġelli mill-li ħsibt. Enrico. Tiswija Zajra. Cecile, Cecile. Għalda le, imma Enrique Calvet li ma il-mandat vota kontra għax biex namel xogħli aħjar kelli bżonn iktar żmien, ġifir mhux għalde vota hekk imma Enrique Calvet. Mela issa ngħaddu għal punt numru 15 mela issa tistgħu tirrilassaw tisimgħu il xaħat li jagħmel vera xogħol vera tajjeb ġifir Dipartiment tal-Politika ċed dwar l-adozzjoni mingħajr konsens Naddi l-mikrofonu lil Claire Fenton Glynn, lecturer fil-liġi fil-Università ta' King's College Londra. Warna f'sinari tajab jena jisimni Claire Fenton Glynn, jena nallem liġi ġewwa King's College London Ħat uh, ehm, degree tiegħi mill-Università ta' Adelaide u mbagħad Masters mill-Università ta' Oxford fuq it-tfal u ħadd PhD ukoll. U tkellimt dwar l-adozzjoni fl-Ewropa u kif l-istati membri jaħdmu fuq il-kwistjoni tal-protezzjoni ta' tfal. Il-Kumitat talab misa biex nindirizza l-kwistjonijiet li tqajmu fi għatta pezzjoniet dwar il-numru li qed jola ta' tfal fl-istati membri li qed jiġu adattati fir-Renju Unit. Umbat, ma jew inkella jitiddu fil-kura publika, umbat uh, huma titpoġġaw għall-adozzjoni ħafna minnhom qed uh, jitpoġġaw għall-adozzjoni mingħajr kunsens tal-ġenituri, ġifiri d-deċiżjoni tieħdet fl-interessi tat-tifel jew tifla. Għandkom kopja tar-rapport tiegħi li ovvjament jidħol f'ħafna iktar dettall mill-lum imma nistaw kol natikom diskrezzjoni ta' sistema ta' traduzzjoni fl-Ingilterra u Wales. L-adozzjoni din is-sistema ma tistax eh, tiġi maqsuma mill-protezzjoni ta' tfal taħt il-liġi Ingliża. Hemm il-prinċipju tal-banessiri, ġifieri il-flazzjonijiet kollha li għandhom xaqsmu ma' tfal, l-interessi ta' tfal dejjem jiġu konsidrati l-ewwel, u mbagħad hemm il-prinċipju li ma jkunx hemm dowmin. U l ftejim li b'mod ġenerali kull dowmin għattijiet ta' deċiżjoni dwar il-futur tal-tifel jew tifel wis probabbli se jipproġitika il-benessri tal-tifel jew tifel. Mbagħad imma jkunx intervent l-istat għandu jinterferixxi biss fil-familja fejn huwa meħtieġ skont artiklu 8 tal-ECHR. Qabel ma tista' ssir adozzjoni taħt il-liġi Ingliża hemm żewġ kriterji li e, irridu jintlaħqu mela qed nitkellmu dwar il- jekk e, tifel jew tifla e, edbati jew huwa mistenni li ibati u definizzjoni ta' dan vera wiesa trattament ħażin jew inkella li ikun hemm problemi fil-saħħa li zvilup inkluż il labus eh, sessuali u li jolqot ukoll l-iżvilupp soċjali tal-imġiba għalhekk mela tistgħu taraw ambitu wiesa imma tistaw taraw li hemm bżonn ta' xaġa li tkun sinifikanti. Ma ġietx definitiv fil-leġislazzjoni, ma definita mill-qrati bħala xi ħaġa pereżempju importanti li tista' tieħu nota tagħha u xi ħaġa mhux tas-soltu. kwistjoni vera prinċipali li ħarġet mill-pozizjonijiet l-użu ta' mela abbuż futur u possibilità danna ġi introdott fl-1989 eh, fl-att dwar it-tfal danna jippermetti li l autoritajt lokali jihdu azzjoni proattiva ġifiri li jihdu eh, tifel jew tifla fil-kura jekk hemm bażi li jagħmlu li eh, danna dan u jekun possibli. Mbagħad nistgħu naraw kif trid tisir l-evalwazzjoni u li ma bażi il-qorti tista' mela tieħu deċiżjoni fuq riskju riskju li se jikkonforma mal-kondizjonijiet u hemm żewġ testijiet żewġ kontrolli li l-awtoritajiet l-għamlu. Mela jelaw il-bilanċa probabilità dwar l-eżistenza ta' dawn il-fatti iġifiri wassal l applikazzjoni iġifiri mela iċ-ċirkustanzi dawna u row li seħħow mbagħad skont dik is-sejba li jaraw kemm huwa possibbli li kun hemm dan xi dan kontrat fall fil-futur mela rridu nistudjaw il-qada attuali u il-passat ukoll li jippermunetu nannemnu li jista' jkun hemm xi dan partikolari li jisbata fuq it-tifel jew tifla fil-futur. Mbagħad jaraw dan se jfisser futur ta' tifel jew tifla u mbagħad il-standard ikun inqas mill-bilanċ tal-probabilitajiet. Il-rati sabu li l-kelma huwa mistenni timplika possibilità li ma tistax tiġi injorata u mbagħad jikkonsidraw kemm jista' jkun gravi dan id-dannu. U jekk dan il-livell jitqabbes ġifieri ta' e, dannu mbagħad naslu għal kunsens xaġa fil-qalba tal pozizjonijiet fl-Ingilterra ġenitur jew jrid jagħti kunsens għal adozzjoni jew inkella jċedi dan il-kunsens. il qorti ma tistax mela iċedi dan il-kunsens sakemm ma jarax li l-benessri ta' tifel jew tifla jikedi li ikonem ċediment ta' dan il-konsens. Meta naslu għal kull deċiżjoni dwar l-adozzjoni ta' tifel jew tifla kif tilkom il-benessri eh, trid tkun konsidrata l-ewwel. Dan il-mod il-rati rikonoxxew li ġara darba il-qorti tasal l-konklużjoni li huwa fl-interess ta' tifel jew tifla li jkun adottat mela eh, jista' jkun hemm ċediment ta' dan il-kunsens mill-ġenituri meta jaraw jekk il-benessiri ta' tifel jew tifel mela titwassal għall adozzjoni leġislazzjoni inkludiet għad ta' fatturi li rridu jiġu konsidrati dawna tistgħu taraw fuq l-iskrin u dawna jinkludu li konsidraw il-benessiri ta' tifel jew tifla waqt ħajjithom kollha, inkluż l-effett li li ma jkunux ma jibqawx parti mill-familja tagħhom immedjata u se jkunu l-effetti u ma jkollhomx kuntatt ma l-familja. U għalhekk mela dana jitlob ukoll e, li ċediment tal-kunsens hemm dan il-kunċett ta' li ħarġ mill ACA ċarġi fil-li l-interferenza fil-drittijiet tal-prenituri trid tkun xirqa u proporzjonata u kol mal-ordni għall-adozzjoni. Meta nistarjaw mezzi kif l-adozzjoni tista' ssir fl-Unjoni Ewropea mingħajr kunsens, Hemm tliet kategoriji differenti li identifikajt jiena dwar kif jista' jkun hemm ċediment ta' dan il-kunsens jew forsi jekk fejn m'hemmx bżonn ta' kunsens jista' jkun hemm overlap ta' dawn il-kategoriji u xi stati membri jużaw tnejn jew tlieta iktar minn dawn. Mela meta il kunsens mhux meħtieġ minħabba abbandun jew nuqqas ta' interess. Ta' spiss l-istati dawn jkollhom limiti ta' ħin li l-autoritajiet irridu jistennew eh, sabiex jaraw se jiġi qabel ma jistgħu jsiru bażi. Umbat fejn il-konsens mhux meħtieġ minħabba per eżempju kondotta ħażina mill-ġenituri jew taqis ta' ġittijiet jew inkella li jensew it-tifel trattament ħażin jew xi ħaġa li tikkompromettis s-saħħa ta' tifel jew tifla. Umbagħad, l-axħar bazi tal-liġi inglida fejn ikun hemm ċediment tal-kunsens fejn il-perġenituri mod mhux ġustifikat ma xaqgħu ċedu il-kunsens jew meta tnitkellmu dwar l-aħjar interessi ta' tifel jew tifla. Din il-bażi tikkonforma mal-Konvenzjoni tal-Ġus Mawda dwar id-drittijiet ta' tfal u li dawn id-drittijiet dejjem iridu jkunu ġinżidrati l-ewwel fil-proċedimenti tal- taħt artiklu 21 tal- CRG tal-ġnus eh, maquda. Umbat, mela, meta jkun hemm dawn il kundizzjonijiet tal-adozzjoni mingħajr konsens, irridu aħna nżidu hawnhekk li eh, l-iktar tfalli jiġu adottati taħt il-liġi Ingliża u nistaw narraw li 5,050 persuna ġew adottati fl-2014 fl-Ingilterra. Dina kienet zida mill-2013 u zida ta' 58% mill-2010. 96% ta' dawn l-adozzjonijiet saħħaw minnajr konsens mill-ġenituri imma Iva kien hemm din iż żida kontinwa imma importanti li taraw li matul dawn l-aħħar sitt xhur kien hemm tnaqqis li nistaw nannotok fin numru ta' adozzjonijiet minħabba deċiżjoni mill-qorti tal-appell fl-2013 RBS, BS inata dal-isem deċiżjoni il-rati vera kritikaw ix-xogħol tal-awtoritajiet lokali fl-Ingilterra un bat kelmu dwar tħassib li għandhom dwar kif il-rati et jaħfu dawn il-kwistjonijiet ta' adozzjoni mingħajr konsens. Taw il-parri li l-orti għandhom vżera jistudjaw kull deċiżjoni tal-autoritajiet lokali għandhom jagħmlu hekk bil-galbu u għandhom juru il-għala l-adozzjoni vera fl-aħjar interessi ta' tfal. Iktar minn li joffru xi kura alternattiva kienem u kol ħafna klim dwar il-miri tal-adozzjoni li ir-Renju Unit eh, dawn ħarġu għall-awtoritajiet pubbliċi fis-sena 2000 qabel l-introduzzjoni tal-lat il-ġi tal-adozzjoni tal-2002 rajna li kien hemm mira ta' zida fl-adozzjonijiet fir-Renju Unit bi 40 sa 50% sal-2005 rajna titif sa 38% waqt li ma kienx hemm miri uffiċjali mill-2006 aħna rajnu l-Prim Ministru kif ukoll l-eks sekretarjat tal-Istat nkarregat li uħsib dan il-qasam għalu li huma mux se jaċċettaw biss zida fin-numru huma u li jkun hemm titjib sinifikanti konsiderevoli fin-numru ta' tfal li jiġu adottati u li jkunu fil-kura u l-impatt ta' dawn il-miri mhuwiex li iktar tfali jitnaħħaw il ġenituri tagħhom. L-intenzjoni hija li ġala darba jaraw li t-tifel u tifla ma jistgħux jibqgħu mal-familja tagħhom u jaħtiċel l-abdazzjoni dina trid issir malajr kemm jista' jkun b'mod iktar effettiv kemm jista' jkun ħalli bekk naċċertaw li l-prinċipju li ma jkunx hemm dewmin jiġi applikat kif semmejt qabel u kif ukoll sabiex naċċertaw li l-interessi ta' tifel u tifla jkunu konsidrati. Fl-aħħar tar-rapport tiegħi jiena għamilt eh, numru ta' rakkomandazzjonijiet kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Gvern tar-Renju Unit rekomandazzjoni eh, vera importanti li l-Unjoni Ewropea da xaqsam eh, mal-kooperazzjoni bejn l-Istati membri, specialment il-gwida li trid tintuża fi eh, kazijiet transkonfinali tal-protezzjoni tal-liġi, inkluż l-informazzjoni li tkun disponibbli għal gvernijiet kif ukoll dawk li qed jaħdmu f'dan il-qasam sabiex ikunu jistgħu jismu aħjar is-sistemi li jeżistu. Hemm ukoll ħtieġa li insaħħu id-dmir li wieħed jinforma rajna ħafna każijiet fejn il-gvernijiet mhumiex informati li ċittadin minn pajjiżhom ittieħed u tpoġġa taħt il-kura u hemm proċedura lek fir-renews biex naċċertaw li ħaġa seħħ. Jiena wkoll tajt rekomendazzjoni li ikun hemm ftehim aħjar bejn l-istati membri dwar l-approċċi lejn il-protezzjoni ta' tfal u li ssir iktar riċerka brabta mar-Renju Unit tajt rekomendazzjoni li l-familji jistgħu eh, ikomplu jingħataw lajnuna ħalli l-adozzjoni tkun mekanizmu ta' la, li eh, ikun l-aħħar possibilità li jekk vera it-tfal ma jistawx jibqa' mal-familja jitnaħħu. U importanti wkoll li impoġġu iktar enfisi fuq it-titjib tar-riżultati għal dawk it-tfal li jedin fil-kura pubblika u li jiġu żviluppati alternattivi għal addizzjoni għat-tfal li ma jistawx imorru lura jgħixu mal-familji tagħhom. Parissat naraw statistika mill-gvern li qed juru r-riżultati għal dawn it-tfal li għedin fil-kura u ma pjuttost negativi. Etnatu rekomendazzjoni li minn kejja etnaħija tar rekwizit espliċitu li l-origini kulturali u etniċi jiġu konsidrati li ħtiġijiet ta' tifel jew tifla demi jiġu konsidrati waqt l-adozzjoni grazzi ħafna. And I thank you very much. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak għal din l-informazzjoni vera komprensiva, nixtieq nirringrazzjak ukoll għal dan l-istudju li ħajkun ta' benefiċċju mhux biss għal dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet imma wkoll għal din l-awla kollha kemm hija kif qed nimxu pass pass sabiex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet ferm diffiċli u sensittivi fuq il-protezzjoni ta' tfal kemm fir-Renju Unit kif ukoll fil-bqija tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna Dr. Fenton Glynn għall-informazzjoni tija kif ukoll għal dan l-approċċ komprensiv. Issa nixtieq indur għall kommissjoni Patricia De Lucca ħanaddilek il-mikrofon ħalli tkun tista' tirreaġixxi għall-preżentazzjoni li għadha kif saret. Grazzi ħafna President. Il-Kummissjoni tixtieq tirringrazzja Dr. Fenton Glynn għal dan l-istudju. L-adozzjoni minar konsent eh, tal-ġenituri mux eh, permessa taħt il-konvenzjoni tal-ġnus mawda dwar ġrittijiet ta' tfal un bat il-Green Gwida tal-ġnus mawda dwar il-kura alternativa tfal. U palista memx leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq l-adozzjoni u dana u gvernat mill-liġijiet nazzjonali tal-Istati membri u minn ukoll xi konvenzjoni internazzjonali, speċjalment konvenzjoni tal-lajja fuq l-adozzjoni minn pajjiż għal ieħor kif ukoll il-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Ewropa fuq l-adozzjoni. Għalhekk mela f'każijiet pal pereżempju pal dan aħna għandna bżonn nikkonsidraw il-fatt li s-setat tal-Unjoni Ewropea huma li nintervjenu każijiet konkreti mhux qed jeżistu peress li l-Kummissjoni tista' tintervjeni biss jekk il-liġijiet Ewropej huma perrekolati dan mhux il-każ. Għanna regolament li kopri il-ħtif mill-ġenituri u kwistjoni u kol tal-kwistjoniet tal kustodio u ġittijiet il-ġenituri jżuru t-tfal tagħhom, imma biss f'sitwazzjonijiet transkonfenali ġifiri fejn żewġ stati membri jew żewġ stati membri jew iktar huma involuti. Il-fatt li f'xi każijiet issa dan il-Kumitat eh, tal-Petizzjonijiet fil-passat dana eżamina dan il-każijiet ta' l-involviment ta' tfal ta' ċittadinanzi differenti Dana mhux qed jagħmel il-kas kas transkonfinali għax jekk it-tifel jew it-tifla anka jekk dana jitwieled fi stat membru ieħor ikollu residenza abitwali tiegħu jew tagħha fi stat membru ieħor, mela dan għaxra se jiġi konsidrat bħala każ nazzjonali b'mod partikolari fil-regolament ta' Brussel 2A memx regola dwar lotja tal-kustodja kif ukoll ġustijiet li wieħed iżur it-tfal u l-arranġamenti u ir-rwol tal-autoritajiet tal-protezzjoni tat tfal dawn la kwestjoni li mhumiex gvernati mill-Unjoni Ewropea nix inżid hawnhekk ukoll li regolament mod espliċitu qed jeskludi l-adozzjoni mill-ambitu materjali. Għalhekk mela eh, dan huwa l-qafas issa issa palissa edin fil-proċess li nirrevedu regolament Brussel 2A u għalek qed navalwaw kif dan qed jaħdem kif ukoll possibilità għal l-emendi Għalek eh, mela dawn il-kontribuzzjonijiet kif diġa tilkom huma vera utli għalina sabiex aħna namlu dan il-proċess. Isn't this a very nice example of interinstitution? Dan huwa eżempju tajjeb ħafna ta' kooperazzjoni inter-istituzjonali kif ukoll li ikun hemm involviment tal-Akkademja fl-Ewropa naħseb dana vera jista' jagħti l-frott u dana u koll jistaj permettilna naħsbu iktar u eh, tajep li kunem dialgu mal-komissjoni fi palatħejja għal-zjara fejn ħa nfittxu l-fatti li ħassir fir renju Unit iktar tar din is-sena kif ukoll li ġi deċis illum stess li jitwaqqaf grupp ta' ħidma fuq il-protezzjoni ta' tfal. Għalhekk issa se niftaħ il-possibilità għal membri sabiex jikommentaw Reazzjonijiet Signora Stanoka. <coughs> yeah. You know, just just yesterday I, I have Il-bira jiena rċevejt eh, itra, kopja estonjana li eh, da kienu jaħdmu u jiexu l-Iskozja, eh, tifel eh, tagħhom ta' tlet xhur eh, kellu d eh, ħaduh l-istar u il tobba ħasbu li minħabba l-fat li it-tifel waqa il-ġenituri għalu le imma l-istar deċida li dan it-tifel jitnaħħa mill-idejn il-ġenituri għax forsi li ma nafx jekk forsi inti tista' tispjega li jekk vera dan huwa każ li l il-ġenituri vera fallaw li jieħdu ħsieb eh, it-tarbija tagħhom eh, li eh, ma nafx jekk dan huwa każ ta' trattament ħażin li E, tarbija ntesijiet e, mill-ġenituri imma huma baqgħu xokkjati ħafna forsi kien hemm problema tal-lingwa sabiex jispjegaw ruhom u problema oħra imma għax il-ġenituri ma ma għalux li e, tifel waqa' u il-tabib eh, id deċida li eh, il-problema kienet li eh, din it-tarbija waqet Umbat id-deċidaw li jikontattjaw servizzi soċjali jiena nirċivi ħafna itri mill-familji differenti, mill-Latvija, mill-Estonja, U daw kolla li qed jaħdmu eh, fir-Renju Unit ġejjin mill-vant nofsani naf li hemm problemi leġislattiva kemm il-darba repetajna dan il-punt ma nistax jiena eh, forsi eh, nista' nifhem xet jgħid il-reprezentant tal-Kummissjoni u nista' nifhem il-punt tiegħek Dr. Fenton Glynn li eh, dawn imma dawn il-rekomendazzjonijiet mhux qed jgħidu xi ħaġa ta' barra minnaw, hawn inti taħdem fil-qasam ta' xjenza mhux il-politika maħna pala politiċi rridu nieħdu azzjoni jiena naħseb li l-ikbar problema l-adozzjoni mingħajr kunsens xi ħaġa li teżisti fil-leġislazzjoni tar-Renju Unit xi ħaġa trid tiġi sfidata bil-lajnuna tal-kollegi tana u r-Renjunit fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet il-Petizzjoni il-Politiċi Lokali u kon. Thank you, Mrs. Curtin Darling. Signor Pitt. Thanks very much, Chair. And, um, and I'd, I'd like to say thank you very much to... Um, Jina nishtiq nirringrazzja Professor Benzinglen naħseb li dan huwa studju utli ħafna, naħseb li l-koll niftakru kemm huwa diffiċli ħafna li tħares lejn il-petizzjonijiet ta' ħafna familji li ġew hawnhekk fil-kumitat tal-petizzjonijiet dan l-istudju juri fiex wasalna mill-aspett legali u mill-aspett prattiku. U dan huwa għalhekk studju ħafna Eh, utli ħafna. U jgħinna u koll fil-missjoni ta' fact finding. Aħna bħala politiċi aħna għanna responsabilta li mannix nkunu radikali biex niproteġu drittijiet ta' tfal, aħna għanna responsabilta nizguraw illi t-tfal tagħna jiġu protetti u li s-sistemi li għanna fis-seħ fi kwalunkwe sat membri jaħdmu b'mod effettiv. Naħseb il wieħed mill-elementi prinċipali li inti semmejt huwa li l-adozzjoni mingħajr kunsens hija xi ħaġa li tassew teżisti fi sistemi legali tal-istati membri kollha. Tiġi applikata forsi binqas inqas drabi fl istati membri oħra imma qiegħda hemmhekk bħala alternattiva legali. Għalek, aħna għanna naraw kif ta' sewta jaħdmu s-sistemi tagħna u dan għandu jkun il-bażi tal-fact-finding mission tagħna bħala MEP Gliza jiena ma naħsibx li nista' nipparteċipa f'din il-missjoni u dan jagħmel sens. Għanna nissemmaw l-esperjenzi tal-membri parlamentari oħra li imorru jattendu f'din il-missjoni u jisimaw minn dawk kollha valuti fl-Ingilterra u f'Wales u anke mill awtoritajiet lokali. U tajjeb li naraw anke wara r-riżultat ta' din il-missjoni jekkux qed ikun hemm iktar pressjoni fuq is-servizzi ta' tfal f'dawn l-aħħar snin minħabba tnaqqis fil-baġit. Is-servizzi soċjali qegħdin taħt pressjoni minħabba tnaqqis fil-baġit u anke minħabba protezzjoni ta' tfal dan għandna ndaħlu anke fir-reviżjoni ta' dak illi qed jiġri. Nilqgħu anke l-aġġornament fuq is-sitwazzjoni legali l-aħħar sentenzi li nqataw mill-qorti li qed jerġgħu poġġu f'dubju l-leġiżlazzjoni tar-Renju Unit biex tassew ikun hemm ċertu kriterji fis-seħħ. Dak li għanna namlu fuq livell Ewropew huwa illi aħna namlu reviżjoni tal-regolament Brussel 2. Irridu naraw illi mhux dan l-istudju biss, imma kemm dan l-istudju, kemm riżultati tal-missjoni ta' fact finding kif ukoll fejn hemm kwistjonijiet li huma transkonfinali dawn jidħlu fir-reviżjoni tar-regolament Brussel 2 għaliex anke jekk bħalissa l-adozzjoni hija eskluża mod espliċitu huwa ċar illi ir-regolament il tnejn 2 huwa l-qafas legali fejn huwa l-aktar adegwat li għandha tidħol. Jiena toġobni l-idea ta' gwida tal-aħjar prassi u dan jiġi stabilit mod ċar biex iċ-ċittadini tagħna jkunu jafu x'inhu huma r-regoli u kif jiġu applikati. L-aħħar komment dawn huma situazzjoniet emozjonali ħafna u diffiċli ħafna. U f'kwalunkwe każ fejn it-tfal jiteb mill-familja huwa każ diffiċli. U għalhekk dan għandna nniżguraw li qed isir għall fl-aħjar interess tat-tfal. L-ebda sistema mija perfetta, imma irridu naraw illi namlu dak kollu li nistaw blaħja mod possibbli bis-sistemi li għandna Imma jien nappella illi bħalma nittamaw u dan ngħidu bħala membru parlamentari tal-Unjoni nittama l-allegazzjonijiet li qed isiru fuq l-awtoritajiet legali mhumiex minnhom għaliex qegħdin jgħidu li qed jiġu qegħdin ħarsu lejn ċertu nazzjonalitajiet nittama li dan mhuwiex minnu u nittama wkoll li meta l-missjoni tmur fil-Renju Unit ma tkunux preġudikati meta tmur f'din il-missjoni u tħarsu lejn tassew dak li qed iseħħ u kif jaħdmu s-sistemi u x'nistgħu nitgħalmu. Iva, jista' jkun li aħna għandna statistika ola li forsi l-istudju tiegħek juri għalfejn imma hemm kwistjonijiet li jeżistu fis-stat membri oħra u aħna bħala kumitat tal-Parlament Ewropew għandna nħarsu lejn x'nistgħu nitalmu mhux biss għal stat membru wieħed imma għas-sitwazzjoni kollha kemm jiena nixtieq infaħħarkom għax-xogħol kollu li sar sissa mill-kollegi kollha u fuq nota personali inħossni iktar kontenta issa minn dakinhar fejn smajna ħafna ġenituri fejn wara kelli noqt bli qiegħda x'imkien waħdi għaliex tant kena stejjer emozjonanti. Jiena nixtieq li insibu soluzzjoni l każijiet tagħhom biex huma jħossuhom li ġew mismuha u illi l-esperjenza tagħhom tassew qed tiġi rappreżentata. Grazzi lilek dak li qed tajt inti eh, huwa dak li ħass kulħadd wara dik il-laqa ta' stant sensittiva. Nadi il-mikrofonu li Signora McGinnis, grazzi Signora President, jena nirrixti u koll nirringrazzja, nirringrazzjakom ta' dan il-rapport għal xwa dettaljat u għacċar, għalix dan anke jorbot ma tħassib tana. Imma tajjeb li xaħat għamel ta' sew dan l-istudju u t-tina direzzjoni, s-niprofa zon fil-qosor imma dan huwa suġġett diffiċli ħafna. Fl-rwol tiegħi para medjatur ta' drittijiet ta' tfal għall parlament Ewropew jiena wkoll ikollix naqsam ħafna ma' dawn il-każijiet, mhux biss ta' ġenituri, ma anke ta' li jħossu d-drittijiet tagħhom mhux qed jiġu rispettati meta jitfall jirnasaw għall-adozzjoni. Ir-Renju Unit juża dan il-mekkaniżmu aktar minn stati membri oħra, din hija xi ħaġa ċara, nixtieq iktar informazzjoni fuq sentenza tal-qorti, forsi fit-tweġiba tiegħek tista' tagħtina spjegazzjoni aħjar ta' dak li ġara eh, biex bidlu daqshekk in-numri u anke biex naraw is-sitwazzjoni eh, ta' sistemi soċjali. Kanna laqa fir-Renju Unit li ġiet immexxija mill-Ambaxxata Slovakka din kienet importanti u ġiet msemmi anke fir-rapport. Jena ħassejt illi dawk li kienu għadin hemmhekk kienu lesti li jipparteċipaw fuq din il-kwistjoni li jifmu x'inhu huma l-problemi ta' ċittadini minn sa' membri oħra, xi problemi jsibu fir-Renju Unit u li jixtiequ pereżempju li artiklu 15 jiġi użat aħjar. U anka artiklu 56 ta' regolament Brussel tnejn. Jiena kontat l-impressjoni u koll li ċertu ambasċati fil-Renju Unit issa għat jinvolvu aktar l-ċittadini tagħhom u jgħinuhom e, fil-sistema ta' kura fejn it-tfal it-tihdu mill-familji u spiċċaw f'adozzjoni. Aktar ma' interventi sir kmini aktar aħjar Naħseb illi hemm iva differenzi kulturali u dan jista' jżid mal-problemi bħal kwistjonijiet tal-lingwa li jissemmew ukoll. E, nixtiequ intennu li aħna rridu nħarsu l-interess ta' tfal. Din hija xi ħaġa li mhijiex definita b'mod ċar u tista' tiġi interpretata b'mod suġġettiv imma l-koll naħseb nifmu b'mod intuittiv xiridu nfissru imma legalment tassew xi tfisser u għalhekk hemm bżonn ta' iktar diskussjoni fuq dan il-punt. Għamilt il-punt ta' x'inhu mal-alternattivi ta' dawn il-familji u tfal f'diffikultà. Ajnuna, għattinata bizzejiet għajnuna fl-istati membri kollha dan għanna ħarsu leħ mux biss fuq ir-Renjuni, imma l-istati membri kollha irridu nħarsu anke fejn f'każijiet fejn l-istati fejn dawn il-familja ma jistawx jiġu eh, appoġġati tajjeb li ikunem hemm adozzjoni jew inkella kura fuq trimuna ta' żmien twil. Fl-Irlanda aħna kellna ħafna problemi bl-adozzjoni li jista' għandna l-konsegwenza tagħhom fejn hemm ċertu adulti li eh, forsi ġu eh, għandhom problemi ta' adozzjoni forzata fil-passat. Din huwa qasam sensittiv ħafna. Issa, x'nistgħu nagħmlu aħna bħala kumitat tal-petizzjonijiet? Aħna smajna stejjer diffiċli ta' dawn il-familji, dispjaċini ngħid imma eh, jekk xi ħadd ikun tressa għal adozzjoni franjuri diffiċli li tieħdu lura l-familja tiegħu din hija xi ħaġa jidispeċini li ma jgħal verita verità jiena għandi każ ta' ta' żewġ nannit jiena għandhom żewġ napotijiet dinja situazzjoni diffiċli ħafna imma m'għandi l-ebda seta legali li intervjeni f'din is-sitwazzjoni. Naħseb għandna nħdu azzjoni fuq żewġ livelli, ninvolvu l-kollegi tagħna biex nqajmu iktar kuxjenza u dibattitu fil-plenarja madwar l-istati membri li nitkellmu iżjed fuq kwistjonijiet ta' protezzjoni ta' tfal, xed jiġri fl-Istati Membri tagħna is-sistemi ta' kura soċjali. Hemm strutturi komuni naf li aħna manna l-ebda rwol biex nwaqfuhom imma aħna rridu rridu bħala persuni li nippreżentaw ċittadini tagħna irridu narfu li hemm ċertu stati membri li jissemmew hawnhekk ukoll li għandhom ċertu problemi fir-Renju Unit imma rridu narfu wkoll li tifel li twilet fir-Renju Unit huwa ċittadin tar-Renju Unit u għalhekk se jkun suġġett ta' sistema ta' kura fir-Renju Unit. Irridu nżommu f'moħħna wkoll u naħseb il-kollegi tar-Renju Unit taqbel illi s-sistema Irri, irri, mux l-arkazit kienu fejn it-tfal ma nstabux ma kienux ġew identifikati li jaħtiġu jitneħom l-familji tagħhom. Trid ħafna arf biex erf biex jirnexxilek issolvi problema bħal din. E, Forse din id-delegazzjoni tista' tgħinna qed għas gost li se jkollna grupp ta' ħidma fuq e, fuq protezzjoni ta' tfal biex aħna nkunu nistgħu nipparteċipaw fih Aħna ħaris ftit lejn ir-rapport tiegħek naħseb li huwa bażi tajba għalina l-koll biex naħdmu fuqu u nittama li l-Kummissjoni ser sida l-kummenti dwar artiklu 15 għaliex meta tisma' dawk li jaħdmu fl-aspett legali jgħidu li hemm problema bih mela irridu nindirizzaw f'reviżjoni li qed issir u anke artiklu 56 li jrid jerġa' jiġi eżaminat biex ikun hemm iktar ċarezza u dan huwa wkoll ir-rwol li jridu jaqdu l-ambaxxati tagħna. Sinjor President, l-rwol tiegħek fil-Kumitat ta' Petizzjonijiet huwa li inti tiddirizza kull petizzjoni individwali u nawguralek għaliex eh, għawnek kena persuni li fetħu album mana u mux neċessarjament nisaw natu is soluzzjoni li jishtiqu. Imma huma tal-inqas qajmu kuxjenza fuq situazzjoni importanti ħafna u nittamaw li aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex nejnu l-nis fil-futur, mux tal passati ma tal-futur tal-inqas. Dejjem għan pero għanna nżommu f'moħna li aħna irridu nirrappreżentaw il-vuċi li miex għada fil-kamra iġifiri dik ta' tfal. Grazzi tassew ta' din l-analizi dettaljata ta' situazzjoni u anke tal-li semmejt illi aħna hawnhekk ma rridux natu aspettattivi, ma rridux nilludu l-ħadd, aħna maħniex imħalfejn, aħna nirrappreżentaw ċittadini Ewropej. U aħna rridu li nsibu eh, soluzzjonijiet mhux ġudizzjarji għal dawn il-kwistjonijiet daqstan sensittivi. U dan nistgħu nagħmluh. Għandna bosta attivitajiet pjanati għal ħarifa Flimkien mal komitat Juri, per eżempju, fejn se jkollna smieħ konġunt qabel ir-reviżjoni ta' Brussell Tnejn. u l-grupp ta' ħidma ser jaħdem u ser jagħmel missjoni ta' fact finding. Aħna kontenti li nistgħu naħdmu miegħek Sr. McGuinness fuq dan is-suġġett il-grupp ta' ħidma. Laqas biss nafu minn ser ikun fih imma se jkun membru minn kull grupp u bejniethom ser jażlu president U inti ovvjament dejjem mistina li tipparteċipa. Issa nagħti l-mikrofonu l-istur Marjas. Jena nixtieq nifraħ lil Claire Fenton Glenn għal dan ir-rapport eċċellenti illi għamlet u grazzi tal-preżentazzjoni tiegħek. L-adozzjoni mingħajr konsens din hija kwistjoni li taqa' taħt il-liġi tal-familja. Jekk inti taħseb ftit forsi taħseb li m'għandix taqsam ma l-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea, m'għandix taqsam mal unjoni Ewropea u għalhekk m'għandha xejn taqsam mal-Kumitat ta' Petizzjonijiet. Il-fatt illi għandna regolament Brussell tnejn illi ser jiġi rivedut juri iva hemm jidħol element tal liġi Ewropea mod partikolari l-infurzar ta' deċiżjonijiet tal-qrati. Ġifieri fi kliem ieħor hija l-qorti li tiddeċiedi kif dawn id-deċiżjonijiet jiġu rikonoxxuti mill-Istati membri. Mill-msmih li kellna u mill-istudji li għamilna jidher illi hemm problema fir-Renju Unit u anke fil-Ġermanja fil-każijiet ta' adozzjoni mingħajr konsens. Rajna każijiet fejn familji tkellmu dwar il jugendam u każijiet anke fir-Renju Unit. Ġifiri, il-kustjoni hija din hija kustjoni ta' domestika, hija xi ħaġa taffettwa l-ċittadin Ġermaniżi biss li kieku dan huwa minnu tkun iva xi ħaġa tal-Ġermaniżi biss, imma Hemm ħafna petizzjonanti u dawk li resqu l-ilmenti tagħhom każijiet fejn wieħed mill-ġenituri jew żewġ ġenituri mhumiex ċittadini tal-pajjiż ikkonċernat, jiġifieri pereżempju ma jkunux ċittadini tar-Renju Uniti u ċittadini Ġermaniżi, imma jkunu ċittadini ta' stati membri oħra. Għalhekk il-kwistjoni kollha hija L-amministrazzjoni minna ta' Unit u tal-Germania kif, kif jitrattaw il-ġenituri li mumiex tal-istess ċittadinanza? Jitrattawhom bl-istess mod qed jiġu applikati kriterji differenti f'dawn il-każijiet għanna lek xi prassi amministrativa li tista' tiġi implementata mis-servizzi tal-Ministri fil-Renju u fil-Ġermanja li qed jiddiskriminaw kontra ċittadini ta' stati membri oħra. Jekk dan huwa l-każ, iva din hija kompetenza tal-liġi Ewropea. Inkunu qed niksru il-prinċipju ta' ċittadinanza Ewropea għaliex ċittadin tal kwalunkwe stat membru huwa ċittadin tal-Unjoni Ewropea u jekk hemm kwalunkwe diskriminazzjoni mela titħol hawnhekk il-liġi Ewropea u huwa fil-kompetenza tal-Kommissjoni li tiżamina każijiet fejn tinkiser il-liġi Ewropea. Jekk dan huwa l-każ, imbagħad il-Kummissjoni titressaq proċedimenti kontra dak l-Istat. U l-kollega hemmhekk qalet illi kien hemm żewġ ċittadini ta' pajjiża illi t-tifel tagħhom kellu jmur l-isptar kienu Latvjani u l-kustjoni kienet jekk dawn kienux qed jiġu trattati b'dak il-mod għax kienu Latvjani kienu jiġu trattati b'dak il-mod li kieku kienu Skoċċiżi. Naħseb illi mal-ewwel daqqatajn Jider li jiva hemm lok għall-Unjoni Ewropea u meta semmu referendum dan l-affarijiet nafruhom f'aktar dettal. Il-kwestjoni hi jekk hemmx diskriminazzjoni jew le. U kieku forsi tistgħu tajdu għalfejn se jkun hemm dittu ta' diskriminazzjoni, għalfejn japplika l-affarijiet dan il-mod. Imma meta tħallsen ir-rapport li inti qassamtilna fuq paġna 22 għandna miktub illi jista' ikunem hemm raġunijiet għal diskriminazzjoni. Is-Sinjura Fenton Glynn fir-rapport tagħha tajt. Tajt illi l-awtoritajiet lokali u l-gvern jistaw jizidu n-numru ta' adozzjonijiet fir-Renju Unit Għalek għandek din il-xejra ġdida għal din it-tip ta', ta, adozzjoni, paġna 23 fejn qed jiġi evalwat il-possibilità tiġi possibilità ta' inċentivi u użati mill-awtoritajiet lokali biex iżidu n-numru ta' adozzjonijiet. Jiġifieri din tista' tkun strateġija ta' stat membru partikolari, forsi dawn ikunu jidru f'dawl aħjar ma l-awtoritajiet lokali jekk jirna xilhom jresqu aktar tfal għall-adozzjoni. U forsi però ma jkunux xidri daqshekk tajjeb jekk l-adozzjoni tinvolvi ċittadini ta' stati membri oħra. Jekk dan huwa il-każ, l-Unjoni Ewropea għandha tiġi involuta, għandha tiġi involuta l-Kommissjoni, kellna diskussjoni fuq il-Jugendamt u hemmhekk intqalilna li din mhix kwistjoni tal-Unjoni Ewropea iva hija. Għaliex qed niddiskriminaw kontra ċittadini ta' stati membri oħra It-tfal ukoll, it-tfal għandhom ċittadinanza Ewropea. Jista' jkun li ma jkollhomx 18-il sena, imma xorta waħda huma protetti mit ċittadinanza Ewropea. Għalhekk iva tkun kompetenza Ewropea, imbagħad paġna 25 26 fin qed jiġu msemmija każijiet partikolari, e, qed jissemmew il-Latvja, il-Bulgarija, il-Slovakkja, il latvja il bulgarija il slovakkja Ġifiri, il-kustjoni kollha i li din iva hija kustjoni Ewropea għandna kompetenza li nintervjenu mhux fi kustjoni tal-liġi tal-familja imma minn lat amministrattiv li jista' jkun illi qed jiddiskrimina kontra ċittadini Ewropej. Iva din għalhekk hija problema u qed nieħu gost illi waqafna grupp ta' ħidma taħt il-kumitat tagħna se nkunu aħna f'Renju renju Unit għal żjara u naħseb illi jista' dawn l-affarijiet eh, Tres u se kolna nħarsu li jom dimensjoni differenti, Jridu nifmu kol għalfejn hemm din it-tip ta' ġieba mill autorita Ġermaniżu tar-Renju Unit li huma responsabbli għall-adozzjoni għalfejn qed jagħmlu hekk x'inhu għalan tagħhom x'edin jaħbu u għalfejn ħafna mill-elementi kombinazzjoni huma minn ċittadini li mhumiex ta' dak il-pajjiż għalhekk forsi tal darboħra ta' dan ir-rapport qed tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna tajt daqqa tajn malar malar ir-rapport imma se naqrah fid-dettall u nkunu nistgħu forsi nagħmlu progress. Suġġett interessanti ħafna. Is-Sinjura Martinez hija l-Viċi President tal-Parlament Ewropew u nittama li isa tkun tista' tieħu azzjoni u anke aħna bħala kumitat ta' petizzjonijiet nistgħu dan indirizzawh bis-serjetà. Dan din dan huwa suġġett jaħraq ħafna bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Maċ. Grazzi ħafna. Solidat għandek il-kelma. Tajjeb wisq. Mela. Fil niprova nżomm fil-qosra li smajna interventi twal u nappoġġa ħafna minn dak li diġà intqal. Nixtieq ngħid li Dan kien rapport eċċellenti bħala bażi ta' għadri diskussjoni. Naħseb li b'mod intelligenti eh, din il-ħidma it-twet għed faħdan dar il-komitat. Issa mistennija naraw riżultat minn dak li joħroġ minn diversi gruppi ta' ħidma. Din hija xi ħaġa li taffetwa pajjiżi differenti b'modi differenti. situazzjoni t-rifletti dawn id-differenzi, dawn li tridu ninterpretaw l-interessi tal-minuri u ma nafx jekk hemm xi diskriminazzjoni eh, f'każijiet bħal dawn. anke skont nazzjonalità, imma insomma situazzjoni differenti f'pajjiżi differenti. Jena nixtieq nara dawn il differenti u l-miżuri li jistgħu jiġu studjati huwa importanti għalina li studijaw x'tip ta' politika soċjali teżisti fil-pajjiżi differenti għaliex spiss jiġri li li hemm dan l-interess ġenerali fit-tfal. Li hija xi ħaġa li rridu nqisuha mill perspettiva tal-esperti tal-psikoloġija. Naħseb li din hija xi ħaġa li nżommu f'moħħna b'mod li konna ċarezza akbar f'dak li nagħmlu. Mod li ma jkunx hemm ambigwità biex nikkonkludi. Ngħid li dak li smajna illum huwa bażi tajba. Naħseb li Ibba għandna x'namlu wkoll hemm ħafna interess fis-suġġett u nittama li ikun kompetenza biex eh, nagħmlu dak li nixtiequ nagħmlu. Il-konvenzjoni tal-ġnus maquda ġiet ratifikata mill-istati membri bażijiet eh, suffiċjenti dejn u dan jista' jgħin tiżdied il-viżibilità lil dak it-tfal li m'għandhomx leħen. Nittama li naħdmu tajjeb flimkien. Grazzi ħafna Peter issa. Grazzi ħafna, eh, President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Dr. Fentinglin għall-prezentazzjoni tagħha fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet spiss niltaqgħu mal-problema ta' kwistjonijiet komplessi ħafna. Fejn xi kultant ikollok bżonn lajnuna ta' 10 avukati b'mod li tifhem eżattament x'irid jgħid studju. Naħseb li xi kultant huwa diffiċli biex nifmu s-sistemi differenti. Il-kallima preċedenti diġa qalu li irridu hemm bżonn niddiskutu id-drittijiet ta' tfal. Nittamaw li jkun hemm mistoqsija orali eh, issa fuq dan is-suġġett. Eh, kanna waħda milux ukoll. Xi affarijiet issa dwar dak li ntqal. L-adozzjoni mingħajr sens hija xi ħaġa li ma tistax treġġaħ ħalura ċumbum, aħna naraw petizzjonijiet qed tant istess din ukoll u l-istudju stess jgħid ukoll ir-raġuni ewlenija għall-adozzjoni hija abbuż jew inkella traskoraġni. Eh, traskoraġni hija xi ħaġa eh, li m'għandix bidu jew tmiem jaf ikollok kriżi f'xi ħajja ta' bniedem u l-affarijiet jiġru mbagħad. L-affarijiet jistgħu jitjiebu però jekk it-tfal jittieħdu mill-ġenituri tagħhom u ċ-ċirkostanzi jitjiebu. Mbagħad f'dak il-każ ikollok adozzjoni mingħajr konsens u ma tistax traġġelur l-adozzjoni ma jkunx aħjar kieku dawn it-tfal jispiċċaw foster homes l-ewwel ħafna każijiet fejn xi kultant il-ġenituri sparixxu ovvjament ma tistax titlobhom il-konsens imbagħad. Din l-idea ta' adozzjoni mingħajr konsens però ma tantx toġobni, inħoss niskomdu biha. Issa, il-punt huwa dan. Innanni tal-ix ma ninvolvuhomx f'ċerti każijiet. L-om terġa' tiżżewweġ u bad it-tifel jew tifla ta' għall-adozzjoni. Però l-missier bioloġiku laqqas biss jiġi involut huwa jitlef id-drittijiet tiegħu meta jissepara minn mal-om. mbagħad jerġa' jitlef id-drittijiet tiegħu għat-tieni darba xi kultant inna n-nies ta' tfal ikunu tsaħħithom, Forsi jistgħu jiġu involuti aktar fil-proċess f'każijiet bħal dawn. Dak li jħassibni l-aktar huwa drittijiet ta' tfal naf li dawn huma minorenni u kif qed inti wkoll ħafna minnhom huma bejn sena u erba' snin tal-età. It-tfal però jikbru. Imbagħad ikollhom eh, personalità legali, però xorta ma jiġux involuti. Imbagħad eh, tispiċċa biex ikun hemm nies li jiddeċidu fuq il-futur tagħhom u dan wassalni għal konklużjoni tal-intervent tiegħi rridu naħdmu flimkien biex niżguraw li l-adozzjoni minna jkun sens tibqa eċċezzjoni. Fi żjara li kellna fir-Renju Unit, l-MPs eh, Britanniċi għandhom jipparteċipaw ukoll. Nixtiequ li l-politiċi eh, tal-lokal li jieħdu sem ukoll Din hija kwestjoni kbira, diffiċli tinstab soluzzjoni u tkun xi tkun ir-raġuni għall-adozzjoni, eh, jaf ikun hemm eh, differenzi kulturali wkoll. Xi ħaġa li tiġi mitqisa bħala traskuraġni eh, fin-nofsinhar, pereżempju, jekk ma titqisx bħala tali fit-tramuntana, punt fejn naqbel u huwa fejn hemm bżonn komunikazzjoni aħjar mal-istati membri jirdu niżguraw li jekk il-ġenituri jiġu affettwati, allura l-istat membru għandu jipprova jikkjarifika l-affarijiet għaliex ħafna kwistjonijiet huma riżultat ta' nies li ma jifmux il-liġi tal-pajjiż li ieħor kulħadd għandu l-eruq tiegħu kulħadd huwa minn ximkien. U allora nis jistaw jassumu l-sistema ta' pajjiżhom eh, hija l-istess sistema tal-pajjiż li ieħor, però dan mhux dejjem ikun il-każ hemm ħafna differenzi eh, minn pajjiż għal ieħor, importanti nsibu kompromess tajjeb. Grazzi ħafna. Issa s sinjura Pittera u dan jikkonkludi l-interventi fuq dan il-punt. Imbagħad ngħaddu round table fuq id-drittijiet tat-tfal. U sinjura Stannoka tixtieq titkellem ukoll. Nikkonkludu bik. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzjakom ta' dan l-istudju. B'mod speċjali, grazzi għal konklużjonijiet dwar l-ħtiġa li jkun ehm, konsultazzjoni finali skambju ta' informazzjoni. U aktar arfin fuq il-proċeduri fil-stati membri differenti. Il-problema li jittieħdu drittijiet tal-ġenituri mill-ġenituri hija diffiċli għal żewġ raġunijiet. Jaf ikun hemm abbużi minnaħa tas-servizzi soċjali li suppost ah, jagħmlu xogħolhom u minnu wkoll il-ġenituri mhux dejjem jgħidu l-verità ma nafx każ wieħed fejn il-ġenituri se jammettu li qegħdin jitraskuraw l-tfal tagħhom jew inkella qegħdin jabbużawhom. Huma dejjem se jippruvaw isibu skuża għas-sitwazzjoni li jkunu fiha. U allura nistgħu ngħidu li l-informazzjoni disponibbli għan-nies li qegħdin imorru f'pajjiż ieħor għandha tkun dettaljata ħafna. L-ġenituri għandhom ikunu jafu x'inhu ma tradizzjonijiet u l-istandards tal-pajjiż ospitanti. Jekk il-ġenituri ma jifmux dan, allura dan jista' jwassal għal diversi konflitti. Għal daqstant il-kumment tiegħek u l-kumment ta' Sinjura McGuinness fuq l-ħtiġa ta' kooperazzjoni bejn rappresentanzi eh, differenti fl-Stati membri eh, hija ħaġa meħtieġa. Għandek appoġġ ukoll għal familja xi ħaġa li tkun f'kooperazzjoni ma' l-ambasċati. Kien hemm ħidma li waslet għal tnaqqis fin-numru tal-menti, tal-menti pereżempju kaġunati minn konflitti bejn is-servizzi soċjali u l-ġenituri. Għadin naraw ukoll aktar għajnuna legali, aktar appoġġ, anki titjib loġistiku, it-titjib loġistiku provdut minn dawn iċ-ċentri. Għanna neliminaw l-ostakli li jista' jkun hemm dak l-ostakli li ixxeklu il-perċezzjoni ċara ta' situazzjoni għanna naħdmu biex ikun hemm kooperazzjoni tajba bejn l-istati membri u skambju tal-aħjar prassi wkoll. B'mod li jkun eh, eh, situazzjoni ta' informazzjoni aħjar biex jiġu indirizzati dawn is-sitwazzjonijiet. Is-Sinjura Stanoka, kumment ieħor dwar din id-diskussjoni. f'dan il-dokument. L-għunet grazzi tal-dokument, eh, grazzi l-Dr. Fenton Glynn. Inti titkellem dwar leġizlazzjoni marbuta mal ħarsin ta' tfal, regolament Brussel 2, etc. Pero aħna fl-Unjoni Ewropea għanna wkoll dritt bażiku ġifiri il-moviment liberu tal-ħaddima u tal-persuni. Issa maġina li li familja mill-Estonja jew mill-Latvja mill-Vant insomma kif qed jissemma. U hawnhekk grazzi tal-li semmejt b'mod konkret dawn l-eżempji. Paġna 25. Eh, kas riċenti dan, grazzi ħafna tal-li eh, reagġejt għal dak li ġara. aħna nistgħu nirreferu għal każijiet bħal dawn u ma nafx għalfejn il-Kummissjoni ma tużax eh, referenzi bħal dawn għaliex jekk il-ġenituri qegħdin imorru jaħdmu hemm problemi bit-tfal, ovvjament dan huwa ksur għasat ta' drittijiet tagħhom tal-moviment ħieles bħala ħaddiema. Grazzi ħafna. Issa, Dr. Fenton Glenn, inti smajt x'kellhom xi jgħidu l-membri tal-Kumitat u naddilek il-kelma biex fil-qosor tirreġixxi għal dak li ntqal. Jew inkella biex tala insomma. Intik żewġ minuti. Kien hemm ħafna mistoqsijiet ma naħsibx li nista' weġibhom fi tliet minuti, però nipprova nkopri dak li hu possibbli f'dan iż-żmien. L-ewwel punt l-iktar importanti huwa li nenfasizzaw ir-raġuni għalfejn il-pajjiżi kollha għandhom sistema ta' adozzjoni mingħajr konsens dan huwa fl-aħjar interess ta' tfal. Li dawn dejjem se jkun hemm ċirkostanzi fejn it-tfal irridu jittieħdu mill-ġenituri tagħhom. F'każijiet ta' abbuż sesswali, pereżempju, jew abbuż fiżiku, traskoraġni eh, emozjonali, irridu naraw però sitwazzjoni kif se tkun differenti skont il-pajjiż. U importanti wkoll li narraw li semmew is-servizzi soċjali li abbużaw l-awtorità tagħhom fir-Renju Unit l-ebda tifel jista' jittieħed mingħajr l-approvazzjoni tal-qorti biex tifel jew tifla jittieħdu minn familja ħlief bl-eċċezzjoni tal-ħarsin tal-pulizija eh, Irregram l-involviment tal-qorti li mbagħad tistudja studja sitwazzjoni u tagħti l-approvazzjoni tagħha. Hemm din is-sitwazzjoni doppja ġifir ta' ħarsien b'mod li tiżgura li jkun hemm il-kontrolli meħtieġa. Sammiet ukoll il-kwistjoni li Etfa il-ġenituri jiblu situazzjoni tagħhom. Il-kwistjoni però hija l-aħjar interess ta' tfal li jkollhom ambjent stabbli u sigur. Jekk naraw xiġri għal tfal li ikonu f'każijiet bħal dawn, eh, ikun hemm bidli drammatiċi mill-lat edukatti fil-perċentwali tal-popolazzjoni tal-ħabsijiet fir-Renju Unit. Jiġifieri il-punt huwa dan. Fejn se naqtaw il-linja tfal? U kemm nistgħu nħallu tifel jew tifla u anke l-ġenituri? Eh, kemm se nħalluhom il-ġenituri biex jiblu s-sitwazzjoni qabel ma naġġixxu mbagħad? L-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa dan. Punt marbut mal-miżuri ta' austerita eh, li semma minn wieħed mill-membri. Nistan naraw li fir-Renju Unit saru studji tal-social workers u żieda fil-ħidma fix-xogħol tagħhom b'riżultat tal-austerità din hija xi ħaġa li rridu nżammuha f'moħħna wkoll. Is-sistema ta' ħarsien ta' tfal ma tistax taħdem. Is-servizzi soċjali ma jistgħux iħarsu l-tfal u ma jistgħux jgħaddhom il-proċeduri meħtieġa jekk ma jkollhomx l-appoġġ tekniku, professjonali u finanzjarju eh, meħtieġ għad dispożizzjoni tagħhom biex jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. Grazzi ħafna. Grazzi. Eh, xtaqt aktar dettalji fuq il-qorti, però din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmluha b'mod bilaterali. Għalix naħseb li għanna xie problemi ta' Rridu meċu, Grazzi ħafna għal darba oħra nom tal-komitat. Grazzi ħafna l-ħidma tiegħek u issa. Se għadin nirriflettu fuq dan l-istudju fil-jiem li ġejjin. M'għandix dubju li s-segretarjat ukoll se jerġa' jkellmek b'aktar mistoqsijiet dettaljati skont il-ħtieġa. Grazzi ħafna għal darba ħra issa ngħaddu għal punt 16 ir-rapport wara ir-rapport wara round table fuq id-drittijiet ta' tfal organizzat mill-ambaxxatur Slovakkja fil-Londra. Ir-rapport issa se jsir mis-Sinjura McGuinness. Il-medjatur tal-Parlament ta' drittijiet ta' tfal kien hemm diversi membri preżenti waqt dan ismih fi 17 ta' Mejju. Kien hemm diversi membri li issa jixtiequ jitkellmu, però żommu fil-qosor, sinjuri il signora Meggin għandak il-kelma. Grazzi. Jena senżon fil-qosor diġa semmejt li jena attendejt fl-imkien ma kollegi oħrajn din il-round table fuq il-ħarsien ta' tfal. Grazzi ħafna l-ambasċata Slovakka u kull min kien involut inkluż ukoll iċ-ċentru għal ħarsien legal internazzjonali ta' tfal. Kien avveniment importanti ħafna u għera ħafna mill-kwistjonijiet li l-kollegi semmew fiħdan dan il-komitat dwar sensazzjoni l l-autoritajiet tar-Renjonit jitrattaw b'mod differenti ma' ċittadini minn pajjiżi oħrajn. Ma nafx hekk ir-realtà din, mhux kompetu tiegħi li ngħidha din, però l-esperti legali kollha l-ewwel net il-moderation kienet minn ħata Matthew Thor li għandu esperjenza vasta f'dan il-qasam. Sir James Mambi li kien president tal-qasam tat-tfal fil-qorti tal-Ingilterra Wales ta' għamil intervent twil ħafna u kol li tratta l-aħjar interess ta' tfal għal ħajjithom kollha. Din qed kienet xi ħaġa li ġiet enfatizzata u qal li hemm responsabilità wkoll tal imħalfejn u servizzi soċjali biex jinformaw mill-aktar fis lill-uffiċjali tal-Istati Membri l-oħrajn involuti b'mod li dawn jistgħu jgħinu l-ċittadini tagħhom u dan huwa qasam fejn qatt baqa' xi jsir. Naħseb is-sistema ġudizzjali tar-Renju Unit Eh, taċċetta li baqa xi jsir eh, kwistjoni tal-applikazzjoni wkoll ta' artiklu 15 ta' regolament Brussel 2 fuq it trasferiment tal-każijiet għal stati membri oħrajn x'jaħtix li jsir, naħseb hawnhekk nistgħu ngħinu lill-Kummissjoni biex isir ix-xogħol meħtieġ. Kien hemm preżentazzjoni wkoll mill minn Jill Black din tkellem tkellmet ukoll dwar artiklu 15 u kif irridu nqisu l-każijiet individwali għaliex huwa tajjeb li l-każijiet forsi jistgħu jiġu trasferiti, però dan qisu wkoll il-konsegwenzi ta' dawn it-trasferimenti għal ġurisdizzjonijiet oħrajn. Kien hemm l-opinjoni ġenerali li dan l-artiklu rrid jiġi simplifikat forsi din il-kustjoni nistgħu nitrattawha. Dak minna li kienu preżenti kanna kontatti eh, diretti mal-petizjonanti kienu utli li kunem skambji bħal dawn jiena ħassejt li l-autoritajt tal-Unit kienu miftuħin ħafna biex ikun hemm aktar xogħol. L-uffiċċju tagħna jaf jorganizza xi ħaġa wkoll mal-jura u oħrajn b'mod li jista' jkun hemm din it-tip ta' ħidma u kooperazzjoni u ngħinu fejn nistgħu, ngħinu dak iċ-ċittadini li jmorru fir-Renju Unit jew inkella stati membri oħrajn. fil ozor ngħid li sitwazzjoni Is-sistemi ġudizzjarji huma differenti minn pajjiż għal ieħor, però naħseb nista' nagħmlu ħafna b'mod li jkun hemm aktar networking biex nifhmu aħjar dwar kif is-sistemi tagħna jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. U hemm ċerta rida biex isir dan, forsi nistgħu nkunu katalist ukoll xprun fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex ngħinu dan il-proċess. U jekk hemm xi mistoqsijiet eh, minn il-kollegi lest l inweġibhom grazzi ħafna Hemm kollegi oħrajn li jixtiequ jitkellmu fuq dan il-punt. Ismina Pitterra. Iva. Jiena kont b'din il-laqaf mejju. Kienet diskussjoni tajba ħafna, ġbitna ħafna. Jiena xtaqt nżid ħaġa li hemm trasformazzjoni għaddejja bħalissa. Trasformazzjoni hemm ħafna, u viżibbli ħafna fis-sistema ta' ħarsien ta' tfal. F'jannar 2004 kien hemm dan il-każ importantissimu. U issa fir-Renju Unit qed nagħta attenzjoni wkoll għat-tħejjija tas servizzi soċjali u l-ambaxxati ta' pajjiżi affettwati E jiġu informati li kas ikun pendenti per eżempju għam koll informazzjoni fuq il-prezenza potenzjali ta' social workers e, il-qorti ħaġa interessanti. Fl-mod dik jiġri kif hemm każ qudiem il-qorti, il-ġenituri ma setgħux jitkellmu mal-medja eh, Ingliża fuq dak li jkun għaddej. Però dan issa madux il-każ. Issa is-sistema hija aktar miftuħa. Nafu sitwazzjoni għaliex f'pajjiżi fil-Polonja il-ġenituri jispiċċaw biex jitkellmu mal-medja fil-Polonja għaliex ma setgħux jagħmlu dan fir-Renju Unit, però issa is-sitwazzjoni nbidlet. Din il-laqa eh, organizzata mill-ambasċata ta' Slovakkja kienet laqa tajba ħafna. U rrid li fejn hemm ċerta volontà jista' jinstabu l-mezzi. Kien hemm kooperazzjoni tajba wkoll min-naħa tal rappreżentanzi diplomatiċi tad diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. E din hija xi ħaġa li tista' tħalli l-frott. E, ikun tajjeb kieku ikun hemm aktar rrida tajba b'mod li l-affarijiet jissolvew. Grazie ħafna President. Xtiq inżid li kiena kont fortunat biżiet li nieħu sem f'dawn it-taħdidiet. Għanna sitwazzjoni vera tajba hawnhekk Għanna ħafna affarijiet eh, li rridu naħdmu fuqhom, ħafna mistoqsijiet ukoll u riċentement aħna rajna li hemm stati membri li huma vera lesti li tkellmu dwar dan. Għax qabel is-sitwazzjoni kienet li kull stat membru kellu sistema tiegħu, ġifiri ħasbu li kienet laħjar sistema l-ura l-ulna biex nħallu għam għalhekk kien kienem din l-atmosfera U dik il ta' mela jkolli ngħidilkom. Qed nitkellmu dwar tiqa opportunità politika sabiex nimxu pass il qudiem Peress li b'dan il-mod l-istati membri jistgħu jipparteċipaw għalhekk dina opportunità unika jiena ferm grat li jistajt nieħu sem. Jiena verat neħu gost li l-affarijiet spiċċaw hekk. Grazzi ħafna għal dawk minnkom li parteċipajtu f'dan l-eżerċizzju f'Londra. Protetta sew u Is-sejbit ehm, kollha żommhom dawk li se jkunu ta' benefiċċju anke meta terġgħu tindirizzaw dawn il-kwistjonijiet fil-ħarifa. Grazzi ħafna, issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq eh, l agenda tagħna. L-opinjoni fuq il- għada fil-Mediterran l-ħtieġa l-approċċ holistiku l-isfant. Fir-riżoluzzjoni tal-17 ta' Deċembru tas sena l-oħra, il-Parlament Ewropew talab lill kumitat Liba sabiex jevalwa l-politiki eżistenti fl-azil u migrazzjoni jagħti approċċ rura lil plenarja sa tmiem din is-sena permezz ta' rapport fuq l inizjattiva strateġiku u għalhekk lan huwa li nevalwaw għada twali l-politiki u l-leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea dwar l-azil u l immigrazzjoni inkluż punti pal per eżempju il-ħarsin internazzjonali kontrolli tal frontier responsabiltajiet komuni, il-finanzjament u kol sabiex natu għatta rakkomendazzjonijiet. Hemm żewġ korrelatori Cecil Kjange mill-SND u Roberta Mazzola mill-PPE jena Shadow u kol għal-grupp ALDE. Għalek eh, dan il-punt vera u għawihet għal-qalbi. U Sinjura Malin Mitzi se tfasal l-opinjoni minn dan il-Kumitat. Naddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. għedin nitkellmu l kwistjoni vera importanti suġġett attwali, tema attwali, sfortunatament, u eh, xi ħaġa li tinteressana għal koll fl-abbozzar tal-opinjoni ovvjament kont limitata jiena su ma stajx ninkludi l-informazzjoni kollha l-idejat kollha kif ukoll punti kollha importanti li xtaqt ninkludi bħal pereżempju li nisqu fuq in-numru eh, vera eh, enormi ta' tfalli għet jaqsmu il-Mediterran, il-mandat ta' Frontex, eh, Triton, u għalek jek nastajċ eh, naddi eh, mill-bibta barra mela ħan naddi jina minn wara u għalek propanajt daw l-amendi peress li aħna l-Kumitat tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet Jina xaqt nifoka fuq numru ta' petizzjonijiet li ġew minn qom il-ċittadini ovvjament kelli nikkonsidrom dawna. U jiena fokajt fuq erba punti, erba punti importanti il-petizzjonanti u ma spirmaw il-xok li kell ħassow uh, eh, ħabba it-telf ta' ħajja fil-Mediterran l-Istar ċimiterju u minħabba iż-żida fil-waslit la bozza tal-opinjoni qed jgħid li l-istati membri ma jistax ikomplu kemm jissorvaw is-sitwazzjoni u għandhom jinvolvu ruhom b'mod attiv li għandhom jagħtu l tmexxija politika u għandhom jappoġġaw l-Aġenda tal-Kommissjoni fuq il-Migrazzjoni. It-tieni pont fokajt fuqa fuq u il-nuqqasijiet eh, fl-implementazzjoni tal-laki eh, tal- l-azil Ewropa u ġittijiet fundamentali hawnhekk la bozza rekomendazzjonijiet jirrikomanda li l-azzjonijiet jittieħdu minnaħa tal-Unjoni Ewropea jrid ikun hemm il-monitoraġġ regolari tiegħu m'ħaza msaħħa mm, u l-politika tal-azil dan irid ikun bbażat fuq il-ħarsin tal-ġittijiet tal-bniedem id-dinjità l-istandards nazzjonali fuq eh, li ma' umma msejsa l-Unjoni Ewropea. Nati rekomendazzjoni u koll li l-Istati membri irridu jaddottaw politiki u prattiki simili u dejjem għandhom iħarsu ġitijiet tal-bniedem u d-dinjità u l-istati membri għandhom bżonn itejbu l-implementazzjoni tal-prinċipi komuni bażiċi għal politiki dwar l-integrazzjoni tal-immigranti. It-tielet punt li fokajt fuqo u naqas ta' effettività u l-inġustizzja tal-sistema attwali ta' Dublin. Is-soluzzjonijiet mhumiex sostenibbli huma ineffettivi u s-sistema ta' Dublin eh, poġi piżijiet sproporzjonati fuq xi stati membri, speċjalment dawk fil-periferija tal-Unjoni Ewropea dan għandhom bżonn jiġu indirizzati minnu fih il-raba punt li fokajt fuq u in-nuqqas ta' politika komprensiva tal-Unjoni Ewropea dwar migrazzjoni la bozz tal-opinjoni dana jilqa l-impen tal-Kommissjoni sabiex saħħaħ il-politika tal-migrazzjoni sabiex politika Ewropea tiġi adottata sosta l-Ewropa eh, sabiex tafas fuq il-sim tal-responsabiltajiet mod ġust imma xorta wahda għatem ħafna ostakli li jeti ixeklu idomu l-proċess. Għalek l-Europa vera teħtieċ politika komprensiva bbażata fuq il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem, id-dinjità u l-valuri fuq liema l-Unjoni Ewropea hija msejsa. U rridu kol nħarsu l-qoddim, rridu nippjanaw, rridu nkunu preparati, l-istati membri rridu jkunu preparati aħjar għal-migrazzjoni futura u palissa ħafna dejta li qed tiġi miġbura mill-aġenziji differenti l NGOs, autoritet nazzjonali, eccetera. Imma memx eh, mezz komuni kif jista' jkun hemm dan is sim tad-dejta, għalhekk eh, jiena qed nitlob għal in ta' mekanizmu ta' ġestjoni tal-Unjoni Ewropea dwar id-data sabiex ikun hemm rapporti regolari, koordinazzjoni tad data vera importanti nsaħħu il-pjanar tal-konsistenzi u l-ġestjoni tal kriżijiet Għalhekk b'dan il-mod nistgħu nużaw l-informazzjoni kollha u l-intelligenza kollha sabiex naraw x'nistgħu nagħmlu l-aħħar imma mhux l-inqas naf li hemm vera limitu ta' ħin sabiex nkunu ehm, ġusti eh, dil-ħaġa mhux setep malajr ħafna u rridu aħna ndirizzaw l-erru u rridu nasiguraw li l-progress u l-implementazzjoni sħiħa ta' ftejmi ta' riammissjoni u rridu nindirizzaw l-għala ehm, et jitilqu minn pajjiżi partikolari. Mingħajr l-għoda tal-Unjoni Ewropea u l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri l-Ewropa se tkompli mela tilqa dawn il-migranti u mhux se soluzzjoni sostenibbli għalhekk jiena ħerqana li nisma' dialogu eh, u nipparteċipa dialogu su kostruttiv ma' shadows u jiena nistab ċerta li se nispiċċaw b'rapport importanti u sostenibbli. Grazzi ħafna nixtieq nkun naf jekk shadows forsi jixtiequ jitkellmu il pps e, Sur Malino. Of course. Uh... Iva. Din it-tema vera diffiċli għal xi pajjiżi forsi għal kull pajjiż imma speċjalment dawk il-pajjiżi li uh, qed uh, jitpoġġew taħt uh, Kwestjoni sproporzjonati test li qed jiġi propost minn għandi sinjura minn si vera konvinċenti test bilanċjat u għalhekk nixtieq eh, inżid eh, tlet emendi biss. U smajtu koll li emenda minnhom dwar l-ispjegazzjoni dwar kemm il sistema ta' Dublin vera ġusta ġiet inkluda, imma inkluża din problema li se tibqa' magħna żmien twil ta' żmien għalhekk imbagħad mela nixtieq inżid eh, xi kjarifika li nixtieq nafas fuqhom u dawn għandhom ikunu parti mill kif għanna nifukaw fuq din il-problema. Aħna vera qed nitħabtu fuq eh, xan sejħulom dawn il-pajizi, pajizi fuq il-frontiera sterna, pajizi frontiera, għanna nsibu soluzzjoni xaħġa li ħatkun konvinċenti għal kulħadd. Iva, krizi qed isseħħ fil-Mediterran, imma il frontira marittima, mux biss il frontira marittima t-poġġa ta' espressjoni, imma mill frontira u koll tal-art, forsi di mux ħaġa daqsek popolari, forsi nis mux konxi li jem pressjoni partikolari fuq il-frontiera tal-art fl-Europa, ġifiri il-frontiera bejn il-Bulgarija u Turkija. Jina MP mill-Bulgarija ma konx naf dwar din pressjoni ftit snin ilu, ma konx naf dwar. Imma rridu aħna nsibu lingwaċ li tista' tispjega din is-sitwazzjoni u jew għanna nejdu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, najdilu mumma l-pajizi, opportunità oħra, jew inkella najdu l-frontieri tal-artu tal-ilma. U għanna u koll frontiera tal-art eh, li ħatkun eh, xaħġa vulnerabli għax eh, Turkija mhux qed segwi ftejm tarija missjoni itra bitra u eh, issa għandi eh, tini proposta tijaj, proposta konna sama mal futur ta' din il-problema. Xtaqt nisħaq jiena li l-implementazzjoni tal-ftejmi ta' riemissjoni irridu nisqu specialment speċjalment eh, mill-pajjiżi kandidati tal-Unjoni Ewropea. Waqt dawn in-negozjati palissa għanna specialment fil-frontiera tal-art bejn il-Bulgarija u Turkija ma fil-futura mela irridu namlu dan pala punt prinċipali jekk jkun hemm xi pajjiżi oħrajn fil-futur li jiex li ħaj kollom dawn il-ftejmi ta' missjoni għalhekk jiena naħseb li dawn jistgħu jiġu inklużi għax huma konnessi ma' test u dawn ħaj tkunu vera tajbin għal futur u l-implementazzjoni futura tal-affarijiet kollha li suppost għandna nagħmlu. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Marjas. Grazzi ħafna. Naħseb uh, li fl-opinjoni hemm informazzjoni importanti u nixtieq eh, nitkellem fuq żewġ affarijiet l-istati membri li għedin fil-frontieri esterni jinsabu taħt pressjoni enormi l-Italja, l-Greċja u ħafna pajjiżi oħrajn. U manix biss fil-frontieri tal-art għanna tal-ilma skużawni u għanna tal-art u kol kif smajna eh, issa minnant il-kollega tagħna mill-Bulgarija. U Fil-Greċja aħna kellna l-luf ta' migranti illegali li daħlu. Il-problema ila mana l-ħafna snin. L-eluf ta' rifugġati li qed jaslu kull-jum fil-Greċja l-iktar huma huma eh, l-iktar li qed ehm, jaslu eh, fil-gżejjer eh, tal-ġew u mbagħad u imma għandna l-problema tal-kriżi ekonomika li bis eh, probabli ħad tkun għar, specialment minħabba dawn il-mizuri ekonomiċi li l-Kunsill Ewropew ħaj jista' jimponi fuq il-grid. Għaddeksi, <laughs> i patrina mu għaftit interasti piesi u eħu me meħiljat vera impossibli għal pajizi li laħaq ma' din il-pressjoni enormi l-luf ta' refugjati ma' nafx fejn ħampiġuhom u με την τεράστια αδυναμία που έχει η πατρίδα μου να φιλοξενήσει τους χιλιάδες πρόσφυγες. Προσθέστε σε αυτό. U il-Greċa ma tistax teħu sib dan il-refugġati u Turkija mux tħares l-obligi taħħa. U l-obligi tar riammissjoni. ilu kienem artiklu f'Kuljet li approva l-fat li l-autoritajiet torok għansi għet jgħinu l-kontrabandu ta' dawn l-immigranti illegali minn pajizom ġifiri minn Sirja. Dublin 2, dan għarrit jitneħħa u għalek mela il-Greċja, id-żonna sabet eh, sirat pajis eh, fejn eh, u ma jaznu il-bnedmin u suppost imma hemm distribuzzjoni indaqs tal refugġati fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, imma din hija xi ħaġa għandha tapplika l-migrazzjoni illegali u il refuġati naħseb tistgħu tismu li aħna qed ngħixu fi sitwazzjoni vera terribli fil-Greċja naf li vera diffiċli għal pajjiżi oħrajn u probabbli s-sitwazzjoni ħadd tmur għall-lar. U issa u koll għet nafsu fuq kwistjonijiet partikolari u dawna għanna nadattaw approċ globali għal din il-kwistjoni u naqbel u kol eh, ma dak li smajna mill-kollega tijaj u naqbel ma l-opinjoni. Grazzi ħafna għana xedda u li jaffed signori Sì, grazie. Eh, anch'io vorrei commentare il lavoro Grazzi ħafna nixtieq Nifraq, eh, ix-xogħol tal-kellega tagħna vera naqbel u ma nixtieq li u aħna fuq kwistjonijiet partikolari. Mela l-ewwel punt, il-fatt li aħna qed insibna nsibu ruħna f'sitwazzjoni vera stramba fejn dawn il-kontrabandisti li qed jorganizzaw mela dawn il-traġitti dawna qed eh, jisfruttaw uh, x'u eh, legali eh, soluzzjoni li tiġi proposta mill moviment 5 eh, Stelle li dwar iġifiri l-aċċess u sabiex nibdew naħdmu fuq l-eru tal-problema ħallin sal nafu li l-Mediterran sar ċimiterju sfaw vitmi ħafna persuni ekk fil-frontira tal-Europa u e, s-situazzjoni vera mhux sostenibbli ma tistax tkompli ġifieri soluzzjoni li e, il-Moviment 5 Stelle tipproponi li jkun hemm tip ċentri li jitwaqfu e, fuq il-post fil-pajjiżi ta' transitu u ta' riġni, specialment fejn hemm iġbiva l-konflitti manka dawn il pajjiżi ta' transitu ħalli bekk eh, natu appoċ sabiex nipruvaw nsolvu l-kwistjoni punti ħor vera importanti li nixtieq nisħaq fuq u huwa li jiena bħala membru eh, mill-Italja, membru ta' dan il-Parlament, naraf li importanti li neverifikaw u li nikontrollaw il-fondi li anka l-Europa qed tagħti għal ġestjoni ta' din l-emerġenza għax ta' spiss l-effetti vera negativi ta' dawn is-sitwazzjonijiet ta' użu mhux korrett ta' dawn il-fondi dana joħloq eh, situazzjonijiet eh, diffiċli u u koll hemm situazzjonijiet vera strambi, korruzzjoni li aħna ma nistgħux aħna nippermettu li jkomplu jesistu din hija raġuni il għala li jekk ħanżidu xaġa mal-leġenġenza l-isfruttament tal li tal-migranti u hemm il-problema ta' dawn il-migranti għax qed nitkellmu dwar eh, intercettazzjonijiet ta' telefon fejn rajna li et jagħmlu iktar flus mit-traffikar tal-immigranti mit-traffikar tad-droga, jiġifieri u dan huma konverzazzjoni tal-persuni involuti fil-ġestjoni tal kara ġifieri dawn il ċentri fejn jilqgħu l-immigranti din il-ħaġa ma tistax titkompla u iva qed nitkellmu dwar dimensjoni iva vera partikolari għall-Italja imma Dan il-fondi eh, huma fondi Ewropej, ġifiri u ma dawk li kontribwixxu eh, u jħalsu t-taxxa li jħalsu għal dan u għallek importanti li taħdmu fuq din kwistjoni mbagħad dak li diġà smajna tifiri regolament ta' Dublin, riva eh, regolament pal dan ma jis eh, mux tajjeb ma jistax jiġi applikati ġifiri li l-pajzi li l-ewel li l-awel l-immigranti jirridu jihdu stib eh, situazzjoni ġifiri dawnu ma tlet affarijiet li jistin komplu għahna nitqufu on permessa minn di. Thank you. On behalf of, um, of the Green. Grazie ħafna fissem il-ħodor, Signora Valero. Tack så fru ordförande. Eh... Grazie vera diffiċli vera diffiċli li eh, npoġġu l-informazzjoni kollha fi test vera qasir imma jiena naħseb li dan it-test huwa eccellenti. U il-punti li saru mill-kollegi l-oħra Aħna ma nistawx nitkellmu dwar il-Mediterran biss, il-Mediterran parti mill-problema, ma mhux il-problema kollha. Forsi faċli fil-Mediterran. Għalhekk dan rridu nikkonsidrawh. Umbat eh, dwar dan il mekanizmu ta' rilokazzjoni. Forsi tkun ideja irridu nikonsidraw l-għażla tar-refuġjata anke jekk irrid jimxi minn pajjiż sar ieħor. dawn persuni forsi għandhom il-qraba u ħbieb xi pajjiżi oħrajn bad faċli li jintegraw ruħhom hemmhekk. għalek eh, irridu aħna nħarsu lejn l atla tal-individu kol. Taħt tista nixtieq eh, issa ngħid xi ħaġa u ħaġa tajba u rridu nitkellmu dwar ir-raġunijiet mhux biss il-mezzi legali ma' hemm il-kwistjonijiet tal-faqar u affarijiet oħra imma Hawnhekk għandna wkoll ninkludu din il kustjoni ta' mezzi legali għax mingħajr dawn il-mezzi nakali ma nistgħux aħna naħdmu fuq il u il-problema u nifmuha. U għax il nis se jkomplu jaslu ma se jkomplu mutu wkoll Għati traġit U mhux biss kustjoni ta' dawk li qed ifittxu l-għażil qed nitkellmu dwar dawn imma mbagħad hemm l-oħrajn li mhux qed jitolbu l azil, dawk li sabiex jaħdmu rriti ikollna aħna il-possibiltajiet legali kemm għal dawk li qed l-għażil kif ukoll għall-migranti ekonomiċi ħalli bekk jista' jkollna din l ideja din l-istampa vera ċara tal-migrazzjoni. Nishtiq li dan il-punt jiġi konsidrat għalek ħan saq emenda għal issa sena di l-mikrofonu sil-jura għalbio fissem il-gwe. Grazie, Presidenta. Eh, Prima luga. Grazie, l-għunet. Grazie l-Sinjura Mizzi għax-xogħol tagħha u tinni u kien qisu li rċevejna ħafna petizzjoni ta' ċittadin mħazbin bl-imwi tal-Mediterran, mħazbin dwar il-politika ta' azil kif ukoll Eh, dritti tal-bniedem naħseb li l-opinjoni ta' dan il-komitat għandu jkun opinjoni kritika fir-rigward tal-politika tal-Kummissjoni u tal-gvernijiet nazzjonali. Għanna ikonna emenda totali fil-konfront ta' din l-Ewropa li tala il-frontieri li tala il-dawn in-nies fiċ-ċentri ta' donazzjoni, għanna ħafna razzizmu kol, eh, il-ftemiet kol internazjonali Eh, tal-azzil kif ukoll deportazzjoni tkeċċija ta' migranti li xi kultant jispiċċaw mbagħad ukoll mitluqi f'nofs id-deżert. Hemm ħafna eh, x'nistgħu nagħmlu aħna bħala kumitat, ovvjament irridu nkunu l-leħen ta' dawk in-nies li jixtiequ l-Ewropa terfa' responsabilità tagħha fuq l-lingwi tal-Mediterran, responsabilità li naħseb li għandu żewġ elementi minnaħa responsabilità li hija l-politika tagħna li qed tobbliga lil dawn nies li jabbandunaw artom, e, politika tagħna li promovit il-gwerer f'pajjiżhom u l-gvernijiet tagħna li jkomplu ibijaw l-armi lill pajjiżi f'konflitti jew inkella naħdulhom ir-riżorsi. Irridu nitkellmu dwar l erruq tal-problema u din hija xi ħaġa li rridu nindirizzawha u bagħad hemm ir-responsabilità wkoll min-naħa tal-politika tagħna tal-luq tal-frontieri għaliex mhux biss nisforzaw dawn biex jitilqu, però meta jitilqu mbagħad nalqulhom il-bib fuċċhom. Mbagħad ma jkollhomx alternattiva oħra ħlief li jaqsmu il-baħar. Naħseb li ċittadini Ewropej huma solidali u ħafna aktar solidali mill-gvernijiet tagħna. Il-gvernijiet li kellna fl-Ewropa dawn l-aħħar snin għanna nitrasmettu dan il-leħen ta' soċjetà ċivili, soċjetà ċivili li titlob li ħadd ma jkollu għalfejn jitlaq minn pajjiżu u u ħadd ma għandu jitlef ħajtu fil-Mediterran. Eh, irrid konna mezzi legali biex dawn in-nies jislu fl-Ewropa, rridu nitkellmu dwar kif jista' jkun hemm ħarsin internazzjonali fl-imbaxxati wkoll u kif in tejbu s sistema tal-ażil. Irridu nkunu kritiċi wkoll fil-konfront ta' proposti tal-Kummissjoni għaliex din eh, tgħidin aktar Frontex, aktar qassa fil-Mediterran, aktar eluq tal-frontieri u għal daqstant naħseb li din mhux is-soluzzjoni. Irridu nagħmlu ċara li ma nistgħux inkomplu bil-diskors ta' ħarsin u difiża tal-frontieri għaliex m'hemm l-ebda għadu l-ilm il-frontiera tagħna ma nistax nkomplu nitkellmu ġifieri dwar diffiża tal-frontieri tagħna. Mill-banda l-oħra naħseb li hija ħasra li nisma' ċerti interventi fejn xi kelliema huma mħazbin dwar il-pressjoni li dan il-fenomenu ifisser fuq il-finanzi tal-pajjiż. Aktar moħħom fil-finanzi milli fuq il ħajji ta' dawn in-nies minnaħa tax-xelluk minnaħa tal-gwe se nagħtu lajnu tagħna fil-konfront ta' din l-opinjoni u nitrasmettu it-ħassib ta' ċittadini li għamlu dawn permezz ta' dawn il-petizzjonijiet nittamaw li kooperazzjoni naħdmu tajjeb fl-imkien, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jina koll il-shadow, xek jatemnuni, għalek l-għabel kollox nishtiq ringrazzja s-Sinjura Mitzi, u jiena naħseb li din l-opinjoni ħatkun vera utli sabiex inkunu nistgħu aħna nalqu fuq il-mandat tagħna flibe, il-mandat li plenarja tat ġifieri sabiex infasslu eh, dan ir-rapport strateġiku fuq inizjattiva u li nagħmlu dan b'mod holistiku il-kontribuzzjoni minnaħat tal-Komitat tal-Petizzjonijiet għal dan il-rapport vera wisew ma il-petizzjonijiet li għanna u aħna rċevejna ħafna minnom dawna ġew mresqa ċittadini u għet li referu għal kwistjonijiet kbar relatati mal-kriżi u dawn qed jisprimaw ukoll ix-xokk minħabba mit telf ta' ħajja, dija vera riwa traġedja fil-Mediterran u l-Parlament tal-Unjoni Ewropea sabiex tindirizza din il-kwistjoni fi eh, mod Ewropew. Nitkellmu dwar il-qsim ta' responsabiltajiet u dwar li naġixxu bħala Unjoni Ewropea fuq il-frontieri esterni kemm tal-art kif ukoll tal-baħar u jiena wkoll Herqana li naħdem flimkien magħkom u s nieħu iktar ħin u jiena ħerqana lek li naħdu flimkien issa. Sur Acker. Thank you, Chair. Grazie, President. Iva, imma muxet qed nindirizzaw aħna l-affarijiet li ehm, vera tiżu il-nis lejn il-Mediterran. Għanna problema fil-Mediterran imma il- eh, problema f'Kale kol, 320,000 migrant li qed jitlu eh, fl-Renju Unit kull sena mill-pressjoni li qed titpoġġa fuq is-sistemi tas-saħħa, l-iskola, sa biżejjed aħna qed inħossu eh, l-effetti ta' 10 sa 15 il fejja ta' fallimenti eh, tal-politika barranija li nibbombjaw il-vant nofsani issa dan qatt ma kien se jaħdem issa spiċċajna bi stati falluti u għalhekk għandna din il-kriżi hawnhekk imma nies jistgħu jitlu hawnhekk għax l-Unjoni Ewropea mhux qed tindirizza l-affarijiet li għom. Il-libertà tal-moviment jekk in-nies jistgħu jitlu hawnhekk jistgħu huma jisfruttaw Schengen u għalhekk ikunu intolati li jgħaddu mill-maġġoranza tal-istati membri għalhekk għandna din il-problema f'Kale fejn il-migranti illegali qed jirriskjaw ħajjithom qed huma qed jitilaw fuq il-ferroviji tal-Eurotunnel jew l-Eurostat u l-Eurostat jippruvaw jitlu l renjunit Unit. U għanna neġdu lezzjoniet mill australia u l australia għandhom tolleranza zero u ma jnaħu il-bastimenti mill-libra tagħhom għalhekk mela nismu mux mhumiex konvinti u nkorraġu tista biex jitlu l australia għalhekk iktar milli aħna nippruvaw napplikaw pjan Eh, ta' migrazzjoni għall-Unjoni Ewropea, għanna najdu le, bizzejiet, għanna najdu li le, mux se nipermettu li kullħat jista' jidħol u aħna se dawru l-basmenti għalli marru l-ura. U mbagħad um, dwar il-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea dan kien dibattitu fir-Renju Unit li ilu għaddej għal dawn l-aħħar snin fejn saħħar l-immigrazzjoni ġiet taċċettata għal dibattitu pubbliku dwar il-migrazzjoni legali vera fattur eh, li tiġbet is-sistemi tagħna ta' benefiċu bħalissa il-gvern tagħna kellu l-pjanijiet li wara tliet xhur biss u eh, bi 155 lira stellina kull ġimma kellna u dawn u bat il-migranti kienu se eh, ikunu interrati għal benefiċċju mela persuna li taħdem bis 16 il-sija fil-ġimma jaqilgħu bis 155 lira sternira fil-ġimgħa u mbagħad ukoll ikunu intitolati għal krediti ta' taxxa, eh, krediti tal-djar u benefiċċji għat-tfal. U għalhekk il-dħul tagħhom eh, isir 513 lira sternila u 55 ċentismu. U mela, eh, u għalek fuq skala annwali qed nitkellmu dwar 8,000 fis-sena u sef għal benefiċċji 12,000 u għalhekk dan qed ipoġġi pressjoni ta' enormi fuq eh, minnaħalla 16 xaw fuq l exchecker Ingliġ. U aħna ma nistgħux ngħidu taħt il-regoli tal-Unjoni Europea li inti suppost trid taħdem ħames snin fil-Renju Unita bil ma tkun eligibbli. Ma din l-opinjoni forsi nagħmel fotokopi eh, tagħha eh, għax qed nitkellmu dwar iktar għall-Ewropa u kemm il-darba David Cameron u l-Konservattivi qed jgħidulna li jridu nafdawhom li huma se jekun jerġgħu jġibu l-kusetat lura l-Renju hawnhekk m'hemmx possibilità li nagħmlu riforma tal-regoli tal-Moviment Liberu eh, eh, fl-Unjoni Ewropea m'hemmx possibilità li nerġgħu l lura l-frontieri tagħna għalhekk m'hemmx possibilità li r-Renju Unit jibqa' fil renju Unit meta jasal referendum għax għal kwistjoni li ħadd tiddetermina l-futur tal renju fil-Unjoni Ewropea. And when it comes to referendum in the UK, well, Din hija problema tar-Renju Unit, hija problema domestika tar-Renju Unit u mawx petizzjonijiet fuq dan il-pont. Senjura Mizzi qed tagħmel biċċa xogħol tajba biex tfassal din il-petizzjoni għabbażi tal-petizzjonijiet li waslulna u li waslu fil-kumitat. F'kumitati oħra l-immigrazzjoni hija minn lati differenti, ma unnek nitkalmu fuq il-petizzjonijiet. Nishtiq natikom id-dati biex tres u l-emendi 22 ta' lulju sa' nofsinar. Il-vot dan il-komitat se jisir fi 17 ta' settembru u il-vot fil-komitat libe fi 16 ta' novembru. Jista' però jisir qabel. Dak kollox, naħseb li issa irridu nikkonkludu dan is-suġġett. Signora Albiol, titkellem xorta, għavolja ma tanniċ għanna ħin, fil qosar ħafna jek. Iva, sempliciment jena xtaqt nejt li Signora Mizzi ma tinkludi lebda wahda mill-interventi tal- UKIP f'dan eh, il-komitat dan huma dikjerazzjoni li ma jistax jiġu permessi b'mod pubbliku, ma nistax nitkellmu dwar tolleranza zero għal nies li qegħdin jaħarbu mill-gwerra u mill-ġuħ tolleranza zero fil-konfront ta' tfal li qegħdin jaħarbu minn dawn il-barbaritajiet kollha. Irridu nagħmluha ċara li rridu nkunu toll li rridu nkunu tolleranza zero fil-konfront ta' nies bħal rappreżentant tal-UKIP. That concludes this item and we move on to item 18, the petition. Grazzi naddu issa petizzjoni 18-1590 tal-2012 dwar diskriminazzjoni fir rigward ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea mhux Maltin fuq f'Malta dwar telefon, televizjoni u internet. Il-petizzjonat mhux qed hawnhekk għalhekk nagħti il-mikrofonu lil kummissjoni. Grazzi, Signora President. dealing with uh, started. Mela, il-kas li għanna qoddimna unek beda fl-2012 kienem il-ment mill-petizjonant. U għabbażi ta' dan l-ilment aħna saqsejna anke l-istati membri. L-istat membru, wara ta' tal-istat membru ta' Malta, staqsejna u koll l-dawk li jipprovdu servizzi li kienu gow u Melita u aħna ninsabu ċerti eh, il-prassi fejn jintalab depozitu jisir biex ikunem verifika tal-creditworthiness tal-klienti li ma kienux ma kellhomx karta tal-identità Maltija. għalhekk kienu qed jintalbu depozitu, għabbadu tad-direttiva dwar is-servizzi mod partikolari artiklu 20.2 aħna nħossu li għabbażi ta' din il-ġustifikazzjoni li dawn it-tip ta' restrizzjonijiet fejn inti titlob depożitu qabel ma tikkonkludi kuntratt setaw jiġu ġustifikati għabbażi tal-fatt illi dan huwa l-unika mod li biex ikollok karta tal-identità Maltija ikun l-unika mod li wieħed jista' jiċċekkja l-credit worthiness tal-klijent. Infatti, wara tliet xhur ma tistax titlob karta tal-identità, l kundizzjonijiet tal-kuntratt jajdu illi meta wieħed jikseb karta l-entità wara tliet xhur, id-depożitu jingħata lura. Din hija raġuni għalfejn għalhekk s-2014 ħaddeċidejna li nagħlqu l-każ. Grazzi, niftaħ il-diskussjoni s-Sinjura Mizzi. Is-Sinjura Mizzi, iva l-Kommissjoni għanda raġun għawnek għawnek zewċ service providers u għet minnom jirrifjuta l-ilment protezzjonant għalix memx differenza bejn ċittadini Maltin u mux Maltin u il fornitur ta' servizzi liħor għal illi kwalunkwa depositi li jisiru minħabba li ma kienux eh, residenti jinataw lura la darba il-kondizjonijiet jintlaħqu. Imbagħad jingħataw il-flus lura. Jiġifieri din il-petizzjoni għandha tingħalaq. Is-Sinjura Dalli. Iva, etna l-ispiegazzjoni illi petizjonant iprofda li dan il-komitat u l-ċivejna kopja taħħa. Wara li rajt raġunamenti li qed prezentati preżentati fl-opinjoni tiegħi din hija aktar kwistjoni tal-kriterji li huma mitluba mill-kumpanija milli dawn il-kriterji huma diskriminazzjoni bejn iċ-ċittadini Maltin u dawk li mumiex. Iġifiri, anke għabbati ta' raġunament li għati trast u għawnek, l-opinjoni għaj, u minn dak li għet nara għawnek, memx informazzjoni li turina li hemm diskriminazzjoni bejn il-ċittadini nazzjonali u dawk li mumiex. Anka jekk hemm spjegazzjoni pjuttost twila imma ma tidentifikax din id-diskriminazzjoni li qed tiġi allegata? Signora President, il-pozizjoni tal-PPE u koll hija li nagħlqu din il-petizzjoni. Ħadd iktar ma tara biex jitkellem, mela jiena fim tajjeb illi kwalunkwe depositi li qed jitħallsu jingħataw lura ekked intajdu tajdu intom? Minna mela, lek hemm talba li tal petizjoni kulħadd jaqbel tajjeb. Tajjeb, mela nistgħu naddu għal punt li jmiss li huwa simili. Petizzjoni 0100 tal-2013 fuq l-allegata diskriminazzjoni kontra ċittadini tal-Unjoni Ewropea ġewwa Malta rigward arranġamenti ġodda għal ksib ta' residenza elettronika. Il-petizzjonant mhuwiex hawnhekk għalhekk nagħti il-mikrofonu lill-Kummissjoni. Is-Sinjura Lu. Mill-qasam tal-Ġustizzja grazzi Sinjura President. Il-Parlament irċieva żewġ petizzjonijiet rigward din il-proċedura ġdida ta' kif jitwaslu il-dawn il-residenza din il-residenza elettronika f'Malta qabel jannar tal-2013 iċ-ċattadini Ewropej li jgħixu f'Malta kienu jintbatu dokumenti f'forma ta' karta, imbagħad l-awtoritajiet Maltin implementaw dan it-tip ta' ċertifikat li jagħti dokument forma ta' plastika, isa card, li tieħu post dan id-dokument forma ta' karta. U jider li kultant kien hemm xi problemi. Dan huwa kompletament f'konformità ma' direttiva Ewropea fuq il-moviment Hiles fejn f'artiklu 8 għandna miktub li l-istati membri jista' jitlob ċittadin li jgħix f'dak it-territorju għal aktar minn tliet xhur biex jirreġistra. Għalhekk f'Ġunju tal-2013 il-Kummissjoni ġiet ikkuntatjat anzi l-Awtoritajiet Maltin u l-autoritajiet Maltin iċċaraw il-proċedura fuq din il-karta tal-identità tal-plastik u iċċaraw il-fatt illi dan il ċittadin li kienu diġa qed jgħixu f'Malta li ċevew dan id-dokument ta' karta rridu jirrippreżentaw dan id-dokument biex jingħatalhom dan id-dokument il-ġdid imma raġunijiet ta' sigurtà jekk jibatu id-dokument bil-posta kienu meħtieġa li jmorru jiġbruha eh, fiżikament. Din id-dokument huwa wieħed li jista' jiġi żgħat eh, f'ħafna drabi bħala forma ta' identifikazzjoni, fi ħafna forma ta' sigurtà u għalhekk din hija raġuni għalfejn awtoritajiet Maltin talbu illi il-karti tal dentità tinġabar fiżikament Imbagħad f'Awwissu tal-2013 l-awtoritajiet Maltin ammettew li kien hemm problemi eh, ta' dewmin biex jaslu dawn il-karti tal-identità dan minħabba perjodu ta' tranzizzjoni għaliex kien hemm risorsi limitati. Għalhekk iddeċidew li waqfu aġenzija ġdida li għandha lan li tagħti servizz iktar effiċjenti. Il-problema tal-2013 għadha ma ġietx solvuta u l-Kummissjoni però għad ma marċivit iktar informazzjoni fuq din it-tip ta' ċertifikazzjoni forma tal-plastik. Grazzi, signora Mizzi. Nixtieq nikkonferma li l-awtoritajiet Maltin bħalissa din joħorġu b'karta tal-identità ġdida li tinkludi l-informazzjoni ta' sigurtà elettronika li jaf konformita ma' ma' kriterji Ewropej. Iċ-ċittadini Maltin u koll jridu jmorru fizikament ix jiġbruha għalhekk bħal-istat memx problema u mux għat jinkisru regoli. Jekk ċittadini mux Maltin iridu jeżerċtaw l-istess dritt, għalix kulħadd kollu l-istess dokument. Eżatt, tajt il-President, jina semmejt biss l-ewwel petizzjoni 0100 ta' David Ryling. Imma petizzjoni oħra, 1419 tal-2013 minn ċittadin fil-Landis fuq diskriminazzjoni kontra ċittadini tal-Unjoni Ewropea dwar il-karti ta' l-identità. Eh, Lesti li nalqu il-petizzjoni skont maqat il-Kommissjoni u l-kollegi fuq it-tieni waħda kif tixtiequ l-inkomplu. fuq il-karti tal-identità, tax-xarabank, tal-ilma u tal-elettriku. mill sitta ta' jannar kulħadd iħallas l-istess tariffa. Jiġifieri tixtiequ li nagħlquhom is tnejn li huma, grazzi. Tajjeb, mela nagħmlu hekk. Issa petizzjoni 10112 fuq diskriminazzjoni kontra ċittadini tal-Unjoni rigward il-kost tal-utilitajiet, il-kontiet tad dawlu l-ilma u tariffi u 1737 tal-2013 maħabba sistema tal-prezzijiet tal-fuq żewġ livelli tal-elettriku l-ilma u 1655 tal-2014 fuq id-diskriminanza m'ġarba minn ċittadini tal-Unjoni Ewropea f'Malta fir-rigward ta' kontijiet ta' dawru l-ilma oljin iż-żejjed. Il-petizjonanti mhux qegħdin hawnhekk nagħti l-mikrofonu lura lill-Kummissjoni. Grazzi. Jiena hawnhekk nixtieq naqsam il-kustjoni f'żewġ affarijiet. Mela, l-ewwel l-applikazzjoni ta' tariffi diskriminatorji għal ċittadini Ewropej. Dan is-semma wkoll wieħed erba' wieħed disa tal-2013 u hija wkoll il-kwistjoni tal-petizzjoni 1012 tal-2013. Il-leġiżlazzjoni Maltija tistabilixxi tliet tariffi differenti domestiċi, residenzjali u mhux residenzjali għal provvista ta' dawlu l-ilma u fil 2010 l-Kummissjoni irċeviet 15 il ilment fuq dawn it-tariffi. Għaliex ċittadini mhux Maltin kellhom iħallsu tariffa li kienet 30% ola minn dik ta' ċittadini Maltin. Dan għaliex ma kienux intitolati automatikament għal tariffa tar-residenzi, tar-residenti kellhom jgħaddu minn ħafna formalitajiet, juru ċertifikati jew karta tal-identità moħruġa minn Malta u ċittadini Maltin ma kellhomx jilħqu dawn it-tip ta' ta' kriterji kienet xi ħaġa awtomatika. U apparti minn hekk iċ-ċittadini Ewropej ma kellhomx aċċess għal ċertu sussidji bħal tnaqqis ekoloġiku u ċertu allowances il-Kommissjoni kontatat l-autoritajiet u Maltin f'jannar tal-2011 u kalla tiftaħ proċedura ta' sur f'Ottubru tal-2012 għaliex it-tuġiba tagħhom ma kienet sodisfaċenti wara li nfetħu dawn il-proċedimenti ta' Maltin bidlu proċedura ta' applikazzjoni fl-2014 u ċittadini Ewropej issa għandhom tariffi imnaqsa meta jisottomettu formula ta' applikazzjoni eh, b'xi tip ta' identifikazzjoni. Karta tal-identità jew passaport għalhekk li kommissjoni tħoss illi il trattamenti diskriminatorju ġi solvut u apparti minn hekk il-Kummissjoni talbet il-Awtoritajiet Maltin jimplementaw proċeduri biex iħallsu lura li dawk iċ-ċittadini illi ħallsu dawn it-tariffi għolji. U dan daħal fisseħ Mejju tal-2015 dan il-kumpens. F'Mejju tal-2015 anzi ċevew bis li ta' 40 talba għal biex nataw il-flus lura. Imbagħad il-kwistjoni l-oħra hija aktar partikolari u għandha x'taqsam mal ma' tenancy li wieħed ikun qed jikri post pereżempju, jiġifieri huma ikunu jridu jibatu formula li tkun iffirmata minn sit il-kera. Jekk huma jirrefjutaw li jiffirmawha ma jistawx jirċivu din it-tariffa. Għalhekk eh, diffiċli li l-wieħed ikseb din it-tariffa dawn huma imsemmija f'petizzjoni wieħed seba' tal-2013 u aħna nemnu illi jista' jkun illi petizzjoni wieħed 655 tal-2014 imma din il-petizzjoni mhix daqshekk eh, partikolari issemmi ħafna problemi għal-ċittadini ma nafux eżattament għal xi qed jirreferex mhix daqshekk dettaljata. Fuq din il-kwistjoni l-Kummissjoni kontattjat il-Malta f'Novembru tal-2014 u tajna numru tal-laqat. L-aktar waħda reċenti kienet fil-24 ta' Ġunju, ix-xar li għadda. U jkolli ngħid li għalissa l-awtoritajiet Maltin mhux qed jagħtu tweġibiet sodisfaċenti qegħdin jgħidu illi dawn il-kumpaniji tisemmu kustjonijiet ta' protezzjoni ta' data għadha dejjem diskussjonijiet imma għadna f'kuntat magħhom wara l-laqa li kellna f'Ġunju, jiġifieri din il-kustjoni għata mhix solvuta. Grazzi. Kollegi li xtuq jitkellmu Marlin? Iva, hawnhekk hawn rati differenti kif spjegat il-Kummissjoni, iżda ħafna minn dawn il-differenzi ġew indirizzati diġa u issa anke il-kumpanija Arms Limited introduċiet mekkanizmu ta' kompens biex minn kull min irid jagħmel ilment jistgħu dan fuq bażi personali u jingħataw ukoll flus lura. Però din mhix ħaġa daqshekk ċara. Mhix ċara daqs kemm nixtieqwa tkun ħafna l-problemi li kienu hemm qabel Lulju tal-2013 ġew solvuti anke permezz dan il-mekkanizmu li ġi introdott li jiena nemmen li qed jaħdem. Is-Sinjura Dalli, jekk qed nifhem tajjeb għaliex din il-kwistjoni twassal għal aktar minn xi ħaġa waħda tħassib, il-Kummissjoni issa hija sodisfatta li m'hemmx tariffi differenti għal residenti Maltin u dawk li mhumiex. Imma mintomx sodisfatti bil-mod ta' kif il-kumpaniji li ħorġu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma joħorġu fisem is-sit il-kera jew fisem min ikun qed jikri. U jekk is-sit il-kera jirċevi l-kont ikun hemm rati differenti għaliex hemm rati ta' residenzjali u domestiċi jiġifieri. Il-problema hija li għandna rati residenzjali jingħataw lil dawk kollha li għandhom ir-residenza primarja tagħhom f'Malta u dawk li għandhom residenza differenti, per eżempju dar faganza jew garax qed jiġu e, e, e, ikollhom iħallsu tariffa differenti. Imma jiena l-problema li qed nara dan petizzjonijiet hija meta inti jkollok problema bejn is-sit il-kera u min qed jikri. Dik kienet il-problema li semmit u ma naħsibx illi hemm diskriminazzjoni bejn il-ċittadini Maltin u dawk li mhumiex jekk il-kumpaniji tal ta' dawl imma skont l-ewwel indirizz u t-tieni indirizz jekk jridu nseħħulu hekk dak illi qed nifhem jiena li min qed jikri proprjetà li kollu jħallas iktar minħabba din il-problema ma set il-kera. Imma jien nixtieq insaqsi l-Kummissjoni kif din il-kumpanija li toħroġ dawn il-kontijiet kif għanda responsabilta jekk il-problema hija bejn sit il-kera u min qed jikri. Hija kustjoni ta' bejn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 Il-nixir prezenta petizjoni tal-PPE għaw tlet petizzjonijiet, l-ewwel waħda 1012, di petizzjoni hija solvuta għalhekk nistgħu forsi uwa It-tnejn l-oħra wieħed u wieħed Għetna raw naraw li mhix taqseb ċara u rridu nistennew sakemm ikun hemm ir-round li jmiss ta' dialogu bejn il-Kummissjoni u l-Awtoritajiet Maltin. Ġifri dan it-tnejn nħalluhom miftuħina issa. Tajjeb, il-Kummissjoni tixtieq twieġeb jew nistgħu nikkonkludu. Tista' twieġeb iva l-mistoqsijiet tagħha. Iva, fuq l-aspet diskriminatorju, fuq istat il-kera u minna sikri. Iva, u minnu li mux miex diskriminazzjoni diretta, imma hemm diskriminazzjoni indiretta għax il-residenti Maltin jafu dawn tariffi differenti. Imma ġbita ċittadini oħrajn jaslu f'Malta ma jkollhomx din l-informazzjoni u għalhekk qed iħallsu dawn it-tariffi. Jiġifieri, hija problema li qed jiltaqgħu magħha ċittadini residenti mhux Maltin. Jiena qed nifhem li din hija problema li l-kumpanija li toħroġ konti mhux qed tagħti informazzjoni. President, jekk qed nifhem tajjeb hawn proposta li nalqu petizzjoni wieħed wieħed tnejn bil-konsens tal-Kommissjoni għaliex mawn xejn li huwa problema imbagħad fuq wieħed 655 wieħed 737 naħallhom miftuħin għalissa u nitolbu tweġiba bil-miktub dwar dawn il-petizzjonijiet mill-Kummissjoni u nibatu itra l-rappresentazzjoni permanenti hawnhekk eh, Maltija fi Brussell un eh, inkalmu għam dwar dawn il-kwestjoni dan petizzjonijiet u meta nirċevu tweġiba nkunu nistaw inwiġbu kif x'pasti għanna nieħdu. Nistaw namlu dan grazzi tajjeb. Issa, il-punt li jmiss, punt numru 21, il-din hija wieħed 1098 tal-2010 minn ċittadin Ġermaniż fuq diskriminazzjoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet Svediżi din l-ewwel darba li qed tiġrili. Hemm oħra wieħed wieħed wieħed minja tlieta tal-2010 minn ċittadin Ġermaniż fuq l-ħtieġa tan-numru ta' reġistrazzjoni personali fl-Iżvezja u tielet waħda wieħed tnejn disa minn ċittadin tal-Renju Unit fuq ksur ta' dritt tagħha għal moviment liberu u residenza fl-Unjoni Ewropea. Ir-rappresentazzjoni permanenti Zvediża ġiet mistiedna imma rrifjutaw l-istedina. Issa, ġela darba petizjonanti mx għadin hawnhekk ngħaddu l-kelma lill-Kummissjoni. Is-Sinjura għal għal darbohra. Għandek il-kelma. Grazzi ħafna. Dawn it-tlet petizzjonijiet jittrattaw nies li kellhom problemi biex jiksbu identifikazzjoni personali fl-Iżvezja. Xi wħud minnhom għaliex ma kinux qegħdin jgħixu għal aktar minn sitt xhur Mbagħad kien hemm dawn il-problemi biex jiġu reġistrati fl-Iżvezja. Meta inti ma jkollokx numru personali eh, f'dan il-pajjiż jider li ħajtek eh, tikkomplika ruħa. Il-kondizzjoni biex wieħed jikseb dan in-numru personali u jiena saw meta wieħed jiddaħħal fir-reġistru tal-popolazzjoni fl-Iżvezja skont l-att ta' reġistrazzjoni fl-Iżvezja, individwi ma jistax jiġu reġistrati f'dan ir-reġistru jekk ma jistawx jippruvaw li huma se jibqgħu fl-Iżvezja aktar minn sena. U meta inti ma tkunx konformi ma dan ir-rekwiżit inti tingħata numru ta' koordinazzjoni. Evidentement dan in-numru ta' koordinazzjoni ma jistax jintuża bl-istess mod kif jintuża dan in-numru personali Meta l-Komissjoni tibda tistħarreġ din il-kustjoni, aħna skoprejna li din il-problema. u ħafna ċittadini Ewropej. Inti għandek dritt li Hemm il-kondizzjoni ta' sena li tiġi applikata għal kwalunkwe persuna li tapplika għal e, dan il-pin fi kwalunkwe kategorija ħaddima, self-employed, nies inattivi, e, pensjonanti, ċittadini svedizi li konna jamlu jagħmlu ritorn, ġifiri din mhix problema li ġarbuha numru limitat ta' persuni, it-tieni mill-istħarriġ der li dan il-pin huwa indispensabbli anki għal kuntat ma' reġistrazzjoni svediża kif ukoll għal servizzi privati, per eżempju eh, għal dak xaqsam mal gas telefon, ecc. Dan kollha jeħtieġu pin qabel jiġi firmat il kontrat u anki hemm bżonn dan il-pin meta tiġi biex tiftaħ kont il-bank. Xi ħaġa aktar serja minn hekk hija li inti teħtieġ pin biex ikollok aċċess għall-amministrazzjoni. Ma tistax tuża s-servizzi tal-internet minnaj allura ma tmur fiżikament fuq il-post. Ar minn hekk inti ma jistax ikollok aċċess għas-saħħa lanqas mingħajr dan il-pin. Ġifri inti tmur l-Svezja u titlef il-kopertura ta' servizzi soċjali ta' pajjiżek imbagħad l svezja ma tikx aċċess għas-servizzi tagħha. Skont id-direttiva 2004-38, għawna kien sibu l-kriterji legali biex wieħed ikun jista' jgħix b'mod legali fi stat membru ieħor. Għal dan inti trid tkun attiv ekonomikament jew ikollok biżejjed riżorsi. Jew inkella ikollok ukoll kopertura għal mart. m'għandux ikun hemm l-impożizzjoni ta' kriterji oħrajn fuq ċittadini għal daqstant il-Kummissjoni kienet f'kuntatt mal-awtoritajiet eh, Svediżi kien hemm kuntatti wkoll fir-rigward l-implementazzjoni tad-direttiva 2014 anzi 2004-38 fuq il-Moviment Libero fejn il kummissjoni fetħet proċedura ta' ksur, però ikolli ngħid li minn dak iż-żmien anki bil-kontat li kena anke minna naħa tal-Kummissarju, xorta waħda l-awtoritajiet zvedizi eh, spiegawna x'inhi l-kwistjoni u wedu li jkun hemm xi soluzzjoni, però sissa għadna marċ fejniex proposti konkreti għal riżoluzzjoni. Very good, Peter. Excellent. Keep it up. Tajjeb wis, Peter, mur qoddim l-autoritajiet zvedizi, inti ma tistax tgħix eh, l-Iżvezja minn dan il-pin. Mela, niproponi dan li ġej. L-ewwel net jekk forsi nek konna tweġiba bil-miktub mill-Kummissjoni, u mbagħad meta jkollna din mill-aktar fis possibbli ġifiri fi ftit jiem oħra, nkunu nistaw nibbatu itra l-perm rep zvediza fi Brussel fejn nitolbuhom informazzjoni ulterjuri u ngħidulhom ukoll jekk ma jsir xejn il-Kummissjoni se tkompli tistħarreġ u tipprova eh, tara x'tamel forsi ikun hemm proċedura ta' ksur fil-konfront tal-Iżvezja. Naħseb l-ewwel darba li ikun hemm xi ħaġa bħal dejn fil-konfront dan il-pajjiż, naħseb eh, tkun xi ħaġa utli. Nagħmlu hekk mela. Peter qed jagħmel li iva brasu, iva, tajjeb wis. Issa għandna punt wieħed tal-aġenda. Mbagħad nieqfu. Kanna ta' twila, eh, bdejna fid-disa u rridu nibqgħu sejrin sa' sitta u nofs. Issa għandna Il-petizzjoni 0026-2012 fuq diskriminazzjoni għabbażi ta' sess fis sistema ta' sigurta soċjali taljana u l-1054-2012 fuq il-modifika tal ta' pensjonabli fl-Italja. Il-petizzjonant mux qiegħed hawnhekk u allura ngħaddu l-kelma l Alvaro Oliveira. Jew inkella l Kajza Korhonen. Grazzi ħafna, President. Jena Alvaro Oliveira, jgħat hawnhekk mal-kollega tiegħi Kajza Keonen. Naħna naħdmu fil-DG Ġustizzja, nixtieq untukom aġġornament dwar is-sitwazzjoni attwali dan il-każ jitratta il-liġi 2014 ta' Diċembru 2011 li għamlet riforma fil-konfront ta' l-iskemi ta' seguta soċjali u l-pensjoni, talba tal-petizzjonant hija li sa' hemm diskriminazzjoni għabbażi ta' sess għad detriment tal-ħaddiema irġiel. Fil-fatt, eh, jiena ma nixtieqx eh, nitkellem fit-tul, però intikom kontest il-fatt li fil-rigward tal-irtirar kmieni hemm kondizjoni differenti għall-aċċess min-naħa tal-irġiel u n-nisa. U dan jitratta n-numru ta' snin meħtieġa ta' kontributi finanzjarji b'mod li wieħed jirtira kmieni biex ma ntawwalx in ġenerali n-nisa jeħtieġu sena inqas ta' ħlasijiet tas sigurtà soċjali b'mod li jirtiraw kmieni. L-aġġornament tagħna huwa dan issa. Wara kuntatti informali mal autoritajiet Taljani l-Kummissjoni rat li kien hemm problema u batet tra formali fit-tmiem 2013 fix-xahar ta' Ottubru fejn intqal li kien hemm ksur ta' direttiva 2006-54, jiġifieri direttiva li tipprojbixxi diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi. Irċevejna tweġiba mill-awtoritajiet Taljani fl-Fjannar 2014 il-Kommissjoni sissa għadha fil-proċess li tanalizza t tweġibiet tal-awtoritajiet Taljani għadu ma ġiġ deċiż x'segwitu jista' jkun hemm. Forsi tistaqsuna għalfejn jiena ngħidilkom li l-kwistjoni hija waħda komplessa fil-fatt dak li l-Kummissjoni ħasbet u dak li kitbet fl-itra formali hija l-leġiżlazzjoni Italjana qiegħda tikser il-prinċipju ta' ugwaljanza fir-rigward tal-impigi Dan ifisser li qegħdin nitkellmu mhux dwar liġijiet marbutin ma' sigurtà soċjali kollha li tiġi applikabbli għal ħaddiema kollha, però kategorija waħda biss, bħal pereżempju il-ħaddiema taċ-ċivil, però eh, Taljani wieġbu li dan mhuwiex il-każ. Fl-opinjoni Taljana din l-iskema titratta il-ħaddiema kollha. Dak li ngħidu l-iskemi ta' pensjonijiet statutorji. Xi ħaġa koperta minn direttiva 79/7, eh, direttiva dwar eh, sigurtà soċjali statutorja li tinkludi xi eċċezzjonijiet fil-konfront tal-gwaljanza. Brabta mal eta pensjonabli, il-kustjoni hija komplessa, il pożizzjoni uffiċjali tal-Komissjoni għadha ma nbidlitx fis-sens li m'għandniex pożizzjoni ġdida la fis-sens ta' aġġornament jew inkella jekk għandniex inkomplu nippersistu fuq l-opinjoni preċedenti tagħna. Għadna qegħdin nanalizzaw is-sitwazzjoni, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. Eleonora, please, the floor is yours. Eleonora, għandek il-kelma. Xtaqt nitkellem biex ngħid li naħseb li din il-petenzjoni trid tinżamm miftuħa però minħabba raġuni li ma tantx hemm affarijiet ġodda din hija riforma li saret minħabba miżuri li jindirizzaw l-aktar eh, l-austerità l-austerità li anke fl-Italja ħolqot sitwazzjoni komplessa ħafna, imwera ħafna. Ma ġenerali, din riforma kalla sensiela ta' effetti devastanti fuq il-poplu taljan, dan huwa wieħed mill-aspetti fost ħafna eh, din il-kwistjoni mqajma mill-petizzjonant u li fl-opinjoni tagħna tiegħi għandha tibqa' tiġi konsidrata. Jiena nistenna l-aġġornamenti min-naħa tal-Kummissjoni anki jekk nżommu f'moħħna li xalli għadda kien hemm sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali fl-Italja, eh, sentenza li definiet li mhux kostituzzjonali li jkun hemm eh, partijiet xi partijiet minn din ir-riforma. Għalhekk għandna nibqgħu nasservaw x'jistgħu jkunu l-iżviluppi ulterjuri. Tajjeb u hemm nies oħrajn? Ja, eh, signora Pittera. Iva, grazzi ħafna. Jiena wkoll naħseb li għandna nżommu miftuħa din il-kwistjoni. Dawn affarijiet ta' diskriminazzjoni ma konniex nafu eżattament jekk din xi ħaġa provviżorja jew inkella jekk tkunx. Xi ħaġa li se tkun permanenti. Nżommuha miftuħa l din. Tajab, bħis namlu dak li għattajt inti, nżammu għom miftuħa li xaffarijiet ta' inugwaljanza rridu neżaminawhom bir-raqqa biex naraw jekk mhumiex sistematiċi jew nkella jekk mhumiex xi ħaġa ta' darba kultant. Namlu hekk mela. Grazzi ħafna għall-interventi tagħkom għallum, grazzi ħafna. Dan wassalna għal laqata għatmim ta' laqa twila ħafna. Wasalna sawnek issa nittama li kolkom e, il-bqija tal-ġurnata tajjeb. U l-btajjel l kol il-tajba. Toqdu xtaħsbu fuq il-xol tagħna, aqraw, morru iġru morru sal-bahar, kulu u jxorbu u xudu gost. Grazzi ħafna.